So, ich bitte alle Kollegen, die Plätze einzunehmen. Jek jġobkom iżis kollegi nitlobkom sabiex nħdu postkom ħalli nibdew bil-votazzjoni jġobkom. Also wir stimmen jetzt gleich als erstes ab. Ich lese nochmal vor die Reihenfolge. Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder sowie... Mela naddu għal l-ewel votazzjoni li għanna għanna il-rapport eh, ta' senjura li jisimbat għanna u koll il-rapport fuq il-kompetenzi ħadar tal-kommissjoni. Dan huwa Rapport ħa tijaj, ġifiri, dan ta' segwitu dwar il-delegata setat leġislativi u kontra l-Ministrati membri. Mbatt għanna u koll rapport għor fuq il-profit klinċi fuq prodotti medicinali. Unbat għanna rapporti fuq l-innovazzjoni tkabbir sostenibli bioekonomija l-Ewropa. Mbaz għanna rapport dwar sistema komunitarju reġistrazzjoni ta' trasporturi ta' materjali radioattivi. Tajab, wis issa l-kollegi għedin kolla u għek nistaw nibdew bil-votazzjoni, nibdew bil-rapport ta' Sinjura Lis. Rees għanna votazzjoni uh, fi grupp wieħed tnejn tlieta ħamsa u tnejn min huwa favur kieġobkom u jdejkom min huwa kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda numru 6 minu favur, minu kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Melissa nistaw naddu għal votazzjoni ħarija kieġobkom nivutaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota. Votazzjoni magħluqa. 32 favur ma ebda vot kontra, blebda l-estenzjoni. Proset li sinjura Lis. Ris. Issa naddu għal rapport li jmess. Dan huwa rapport tiegħi. Naddu għall-ewwel emenda, l-emenda numru wieħed, dan huwa vot maqsum żewġ partijiet, l-ewwel parti minn favur. Tieni parti anzi kontra, mela l-ewwel parti ddiġ. Issa tieni parti minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru tnejn minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru tlieta favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa l-emenda numru 4, muanna emenda orali, favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 5 mlu favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda numru 7 mlu favur kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 7 mru favur kontra astenzjoni d-diet. Numru 8 jassa favur kontra astenzjoni d-diet. Mela naddu issa għall-aħar vot. Votazzjoni elettronika fuq il-rapport kollu kemmu. Kulħadd ivvota. 36 favur, 2 kontra l-ebda astenzjoni. Tajab, ħafna sanaddu għal rapport li mis. Għanna daqxejn ta' fulja toħxom mux ħazin għal rapport ta' fil-mod. Nibdew 181 minu favur. Kontra assenzjoniet għaddit. 182 u 186 minu favur kontra assenzjoniet maddiċ. Emenda numru 15 minn favur. Kontra. Astenzjoni din mhix ċara ħjar nirrifutaw b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. 19 favur 22 kontra ma ditx. Ma ditx il-magna mhix qed taħdimlek? Mela jkieġbok nitolbok sabiex tibdel postok. 183 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Madiċ. 184 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Miex ċara ħjar nifverifikaw minn votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota, votazzjoni samaluqa. Madiċ. 185. Minu favur? Kontra? Astenzjoniet, għaddit. 26. Rridu nivutaw fuq għassa, minu favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. 187. Maddiċ valida. Le għanzi rridu nifutaw fuq 187 minn favur, minn kontra, astenzjoni t-maddeċ. 188 u 189 minn favur, kontra, astenzjonijiet. Mix ċara ħjar nifutaw b-mot elektronik li ġabkom nifutaw, t-sen miftuħa. Kulħat t vota, t-sen samaluqa, 29 favur, 20 kontra t għaddit. Emenda 16 minn favur, kontra, ta' astenzjoni taddit. 190 favur kontra, ta' tit. Ma ditx, 191 nu favur kontra, ta' astenzjoni taddit. 192 nu favur Anzi, ma stajn, ma kenniġ nivutaw fuq għadin. 193 issa salim, miss u imkot 28 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet maddiċ. 194 minu favur, kontra, astenzjoni maddiċ. 195 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 196 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Kompromiss numru 10 Mela jek n-ċekjaw fuq 196 mela le, kħiġob konfutaw ma votazzjoni maluqa. Ma tiċ. Kompromess numru 10, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għattejt. 198 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Jek tixtiqu niċċekjaw votazzjoni elettronika. Kieġobkom 198. Kulħadd vota votazzjoni samaluqa. Għaddiet. Imkod 29. Madix tot di 199 Min favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Emendo 200. Anzi, 205 sajmis nifutaw. Min favur? Kontra astenzjonijiet. Għaddit. 201 min favur. Kontra astenzjonijiet Musanċu għacċar, aħjar nivota b-mot elektroniku. Mitejn u jħed, kolħat t-vota għaddetti. Mitejn u t-nejn u mitejn u erba, u jim kot latin, għan nivota fuq għom kolla flimkien, nu favur, kontra. Dinija għaddet u koll, mitejn u għaxra, samnu favur. samnu favur kontra astenzjonijiet ma tiġ disa minu favur kontra astenzjonijiet ma tiġ anzi l-emenda zbatax. minu favur kontra astenzjoni ta' d-diet. Mitejn uħdax issa minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. 207 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. 212 minu favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 18 minu favur kontra astenzjoniet għaddit. 213 minu favur kontra astenzjoniet għaddit. 214 215 anzi favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 216 favur kontra sanzjonijiet maddiċ. 218 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 217 favur kontra astenzjoniet. Din miex ċara ħjer niċċekjaw 217 kħiġabkom. kieġabkom. Kulħadd ivvota votazzjoni samaluqa. Ma ditx. Issa rridu nifutaw fuq 219 minu favur kontra astanzjajt ma ditx. 220 minu favur kontra ma għaddit. Kompromess numru 1 minu favur kontra ma għaddit issa naddu għal 222 ta' rosba minn favur kontra sanzjoniet ma ddiċ. Imko 33 minn favur kontra Għaxar kollegi biss votaw, nistaw nerġaw nivvotaw imko 33 kieġobkom n-favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. It-3 14 minn favur. Kontra astenzjoniet ma ditx. 223 minn favur. Kontra astenzjoniet għaddit. Imko erba jekk tixtiju nerġgħu niċċekkjaw 223 kieġobkom votaw b'mod elettroniku, kulħadd ivvota, u votazzjoni. Għaddit. 34, imko 34. Anzi, 224 u 225. Favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. 226, it-3 mistax u koll. Favur? Kontra? Astenzjonijiet, mutanċu ċar ħjar nivutaw b'mod elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni samaluqa, għaddit. 227 u imko 35 kieġobkom favur kontra astenzjoni ta' t-tiet. 228 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar neverifikaw għadin, bot elettroniku. Kulħat il-vota vot votazzjoni samaluqa għaddit. 229 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emendat 230 u 317 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 231 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 232 u imko 36 minu favur kontra astenzjonijiet ma Jek tixtiju verifika għadi votazzjoni elettronika forsi sejr żball mela 232 u 36 tal-imko. Nifutaw b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. L-SND għandhom wieħed żejjed naħseb bħala membru. Rridu nerġgħu nivutaw il-ġdid ħajkonna nivutaw għal darbohra fuq 232 u jimko 36 kħiġabkom votaw b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota mela nagħlqu l-votazzjoni. Din għaddiet maġġoranza ċara. Skużawni. Mela, naddu issa għal 234 u jimko 37. Vot maqsum, żewġ partijt l ewel partij, minn favur. Kontra, Nistax nara, xar minn nisbis votaw. Min huwa favur 234 imkoseba 30 l-ewwel parti? Favur, kontra, għaddit. It-tieni parti minnu favur. Minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. Aħjar niverifikaw it-tieni parti ta' ta' imkoseba 30 u ta' 234 kulħadd vota votazzjoni hija magħluqa issa għaddiet. Emenda 20 emenda 235 u 318 nivvotaw fuqhom flimkien. Nu favur. Kontra sanzjoni ta' dew 236 favur. Kontra l-astenzjoni tmaddiċ 237 minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet 238 minn xalfejn votaw fuq, 13 issa favur kontra sanzjoni tmantiċ. Emenda 240 minnu favur kontra astenzjonijiet maddeġ. Emenda 239 minn favur kontra astenzjoni taddeġ. Kompromiss 12a. Minn favur kontra astenzjonijiet għaddeġ. Essa naddu għal kompromess 2 minn favur kontra astenzjoni tad-diet. Itre 20. l parti favur kontra astenzjonijiet ma ditx. 22 ta' rapport jemlu favur kontra astenzjoni ta' din 246 favur kontra astenzjonijiet Għaddit, 247 bejn, minn favur, minn kontra, assenzjonijiet, maddeċ. 250 minn favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. 251 minn favur, kontra, astenzjonijiet maddeċ. Naddu issa għall l-emenda konsolidata numru 3 U Margherita wkoll tixtieq emen emenda li oħra. Iva nixtieq nipproponi li l-emenda konsolidata numru tlieta aħna nipproponu li fl-aħħar tal-ewwel paragrafu fejn aħna għandna miktub in accordance with eh, the declaration, medical declaration, aħna l ħaġa nistgħu ngħiduha wkoll għal kompromess konsolidat numru 2. Enes Wilmot? Eh, Signor Vilmot, Iva jina bħala rapporter napoġġa dan din l emandurani Tajjeb, mela issa naddu sabiex nifutaw fuq l-emenda konsultata numru 3 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. 255 minu favur, kontra, astenzjonijiet ma' 256 u jimko 38 minn favur kontra astenzjoni ta' ditt 257 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 258 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromiss numru 18 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet issa naqbżu sabiex immorru għal 266 minn favur kontra sanzjoni ta' diet. Il-lemenda konsolidata numru 25 minn favur minn huwa kontra astenzjoni ta' diet. Issa naddu għal 200 72 u l-emenda tal kolli taqbel ma din il-parti nu favur, nu kontra, astenzjoni ta' ditt. 275 minnu favur, kontra, astenzjonijiet ma' d-diet. Issa naddu sabiex nifutaw fuq itre 21 minu favur, kontra, fuq l istatijaj tiegħi qegħdin issa fuq paġna numru 14. Itre wieħed u no favur. Kontra astenzjonijiet għatit. Konsolidata l-emenda konsolidat numru 26 minu favur kontra astenzjonijiet għatit. Mitejn 78 favur kontra assenzjonijiet maddieċ. Issa naddu għal 283 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Mitejn 86 minu favur kontra l Astenzjoniet ma d-deċ. 23 minu favur. Kontra. l-assenzjoniet Astenzjoniet għaddit. 288 minu favur. Minu kontra. l-assenzjoniet Astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal kompromess numru 14 minu favur. Kontra. l-assenzjoniet Astenzjoniet għaddit. Issa rridu nivvitaw Fuq it-tieni parti ta' 289 minu favur, tieni parti. Kontra astenzjonijiet maddeċ din. 295 minu favur, kontra astenzjonijiet. Mish ċara din, erġu votaw fuq 295 kieġabkom. Kulħadd vota Votazzjoni issa maluqa. Għaddit. Issa naddu għal 293 kif ukoll itra 24 minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. 297 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 200 98 favur kontra stazzjoni ta' maddiċ 26 minn favur kontra stazzjoni ta' addit 299 minn favur minn kontra astanzjonijiet. Mish ċara di aħjar nerġaw nċekjawa jek iġobkom votaw. Kulħadd ivota votazzjoni samaluqa. Għaddiet. 325 minn favur, għaddeti. Imko 45 u emenda 301 għaddejt, issa fuq il-bqija ta' 302 u koll rridu nivvutaw, favur kontra astenzjonijiet. Għaddit 27 minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Għaddit. 27.303 kulħadd vota votazzjoni samaluqa għaddiet. 304 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. 307 l ewel parti u imkos 46 l-ewwel parti minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 306 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. 307 tini parti u imkostu 40 tini parti minn favur kontra astenzjoni ma ddiċ. Issa naddu għall-imis l-emenda konsolidata 27 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-imko 47 minn favur kontra astenzjonijiet ma teċ. L-emenda konsolidata 28 minn favur kontra l-astenzjonijiet għaddiet. Melissa issa ngħaddu issa l-imko 48 minn favur kontra astenzjonijiet ma l Emenda konsolidata numru 29 minn favur kontra Astenzjonijiet għaddit. Imko 49 minu favur kontra astenzjonijiet di miex xaħjar nivutaw b'mod elettroniku. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ. Mela s-sena d-dwar l-emenda 319 minn favur kontra astenzjonijiet. Għaddit imko 50 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 28 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal itra 26 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit it-tret li taw u favur. Skużawni ħadżba aħna issa fuq it-tret li taw kanna nivutaw mux fuq 26 minħabba li dinja parti mill-blok mela it-tret li taw favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa naddu għall-emendi 322 ta' għadi 323 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet Issa naddu għal-emenda konsolidata numru 30 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 326 minu favur kontra astenzjoni ta' ditt, menda konsolidata numru 31 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti tal-emenda 327 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Issa ngħaddu għal imko 54 eh, minu favur kontra astenzjonijiet maddeċ. 329 u nko 55 minu favur kontra astanzjonijiet għaddit. Aħjar niċċekja għaddi votazzjoni elettronika 329 nko 55. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Ist angenommen. 330 dafür? 330 favur. favur kontra astenzjonijiet għaddit. 301 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 332 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 333 erba itra 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Numru 2 favur kontra astensjonijiet ditx 336 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Disa favur kontra għaddit. kont 32 favur kontra astenzjoniet għaddit. 23 favur kontra għaddit. 343 favur kontra għaddit. 345 favur kontra għaddit. Imkaħt 150 favur kontra sanzjoniet għaddit. 346 favur kontra astenzjonijiet nivvotaw b'mod elettroniku fuq ta' tnej. Votazzjoni marruqa Għaddit. 347-348. Flimkien, favur. Kontra. Astenzjoni ta' d-dit. 350 favur kontra. Għaddit, maddiċ, 351 e favur kontra għaddit, maddiċ ċansi 353 e favur kontra astenzjoniet maddiċ ta' favur kontra astensjoni taddit 355 favur kontra maddit erba, favur kontra maddit sitta favur kontra astensjoniet maddit 357 62 favur kontra astenzjoniet għaddew 58 favur kontra astenzjoniet għaddit 33 favur kontra astenzjoniet maddiċ 59 favur kontra astenzjoniet għaddit 3 6 360 imkowet 60 favur kontra astenzjoniet għaddit. 36 favur kontra astenzjoniet għaddit. 362 Inkort 63 favur kontra astenzjoniet għaddit. 364 favur kontra astenzjoniet setta 363 favur kontra astenzjoniet maddiċ.

Naqbżu dawk li jmiss. Emenda 280. Paġna 27 fit-testi għajet il-President sibtuha. Favur. Kontra. Astenzjoniet ma tantix. Tejta t favur. Kontra astensjoniet għaddit. Li tatnetni favur kontra astensjoniet għaddit. 34 favur għanzi waqat jett jgħiduli 307 favur kontra astenzjoni ma taddix 308 favur kontra astenzjoniet Mux ċar. Fiat minn jasmin, jan u mot elettroniku, vota kullħat, votazzjoni maluqa. Għaddit. 389, itra 33 favur. Kontra, astensjoniet ma taddix. 390 favur. Kontra, astensjoniet ma taddix. 391 tansi favur. Kontra. Astenzjoni taddi. 35 u 34 35 waħed għajt il-President favur, kontra, astenzjoniet, taddi. Itre 34 taqa, Tista' 235 favur kontra astenzjoni taddi 393 favur kontra astenzjoni taddi. Dann kommen wir zu 394 und MQ 71 dafür. 74 favur kontra astensjoniet ma taddix zaħamsa. u 36 favur kontra jitt mhux ċara nivvotaw mod elettroniku. Vota kulħadd, votazzjoni magħluqa. Taddi. Nkomplu. Imkot, nesebajn, favur, kontra, astensjoni t-taddi. Kita disa sitta taqa. Vitri 37 favur kontra, astensjoniet ma taddix. it 38 favur kontra, astensjoniet ma taddix. Emenda 400 favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. It-40 ukoll. It-40 favur. Kontra. t taddi. It-42 favur. Kontra. Astenzjoniet taddi. Erba' Mija wieħed favur kontra astensjoniet taddi. 405 favur kontra astensjoniet ma taddix. 406 favur kontra astensjoniet ma taddix. 407 favur 478 favur kontra astensjoniet taddi. kont ħamsa. Namlu dak li minnhom f'kull każ ta' kons numru tlieta. Favur kontra għaddit. 410 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kons 30 favur kontra astensjoniet taddi 414 favur kontra astensjoniet f'taddiċ 416 favur kontra astensjoniet f'taddiċ 418 favur kontra astensjoniet taddi 417 favur kontra astensjoniet taddi Kon 34 favur kontra astensjoni taddi. 420 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Favur kontra astenzjoniet taddi fuq 422, 423 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Favur kontra astenzjoniet ma taddix. Kon 35 favur kontra astensjoniet taddi. 45 favur kontra 425 nazzi favur kontra ma taddix le mux ċar Das Knöpfchen gedrückt Abstimmung ist geschlossen Tazzjoni maluqa fuq 425 428 Dafür? Dagegen? Haltung ist abgelehnt. 428, issa 427, favur, kontra, astenzjonijiet, madirċ. Emenda konsolidata numru 36, favur, kontra, astenzjonijiet għattiet. 430, tini parti, u 429, favur, kontra, kontra astenzjoni ta' d-diet. 430 minn favur kontra astenzjonijiet ma' d-diet. Manda konsolidata 37 min favur kontra astenzjonijiet ta' d-diet. 433, 34 u 44 favur kontra ma' d-diet. 436 min favur kontra Astenzjonijiet maddiċ. 435 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 437 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 438 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 439 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 440 ma, ma tibqax valida 37 issa minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 38 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 39 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Jek tidu nitċekjaw jekk jġob konvotazzjoni elettronika fuq 39. Nala il-votazzjoni u għaddiet. It-3 46 minu favur kontra astenzjoni ta' d-diet. 40 minu favur kontra astenzjoni ta' d-diet. erbejn minu favur kontra astenzjoni ta' d-diet. erbejn favur kontra astenzjoni ta' d-diet. erbejn favur kontra astenzjoni ta' d-diet. erbejn favur kontra astenzjoni ta' d-diet. i erbejn skużawni favur kontra astenzjoni ta' d-diet Naddu issa 42 minu favur. Kontra astenzjonijiet għattiet. Issa naddu element 448 u imko 57 minu favur. Kontra astenzjonijiet għattiet. Issa naddu għal emenda 54 u imko 77 Umbat għanna emenda 455 u imko 79. Nistaw nivutaw eh, fuq dawn l-erba pala grupp, favur, kontra, astanzjani ta' dew. Issa naddu għall-emenda 43 minu favur. Skużawni għagġel twis. Irridu eh, nivutaw nivotaw fuq eh, 452 favur kontra sanzjonijiet għaddiet issa 43 minn favur kontra sanzjonijiet għaddiet 453 u 8 imkot 78 minn favur kontra astenzjonijiet ma Nivverifikaw votazzjoni elettronika, votazzjoni samaluqa, għaddew daw. Skużawni, ħadd żbaljen. Mela naddu issa għal emenda 445 minn favur. Kontra. Astenzjoni ta' d-diet. 456 minn favur. Kontra. Astenzjoni ta' d-diet. 44 minn favur. Kontra. Astenzjoni ta' d-diet. 348 minn favur kontra astenzjoni taddit, 457 minu favur kontra astenzjoni tmatiġ, 458 minu favur kontra astenzjoni taddit, 449 minu favur kontra astenzjoni taddit, 460 minu favur kontra astenzjoni taddit, kompromiss numru 7 minu favur kontra astenzjoni taddit, kompromess 17 minu favur kontra assenzjoni tad-diet. Naddu issa għal 47 eh, minu favur kontra sanzjonijiet għattiet, 470 issa minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. L-emenda soldata numru 8 eh, favur kontra sanzjonijiet għattiet, libe 3 minu favur kontra sanzjonijiet għattiet, Nek tixtiju nivvotaw fuq libet tlieta, votazzjoni elettronika, kulħadd ivvota, nagħlqu votazzjoni għaddiet. u favur kontra astenzjoni ta' diet. u favur kontra astenzjoni ta' dew, kienem l-imkow 81 u koll, 478 taqa. Issa rridu nifutaw fuq 476 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa 478 taqa naddu għal-emenda 477 parti minna minnu favur minnu kontra Astenzjonijiet għaddit. 479 u imkot 82 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 480 u imkot 83 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Erba' 482 b'mendorali minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 483. Rridu da daqsxejn di. Rridu naddu s da 484 minu favur kontra astenzjoni ta' did. 485 favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. Mela, mela, nċekjaw għaddi votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota votazzjoni sa Għaddi t blazat, pero naħseb li għawek għed nifutaw ħazin ħabba li bl-interpretazzjoni bl-Inglis ħarġ numru ieħor minn dak li qed naħseb ma nafx ta' Mela ħanerġa' ngħidha. Issa aħna votajna fuq emenda 485. Ġitu nerġun repetu Mela. 485. Votazzjoni elettronika miftuħa kieġakku. Kulħadd vota, kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. ħaniprofa nimxi daqsxejn iktar bil-mod, iżda ħankomplu 486 u 501. Astenzjoni ta' għaddiet, issa 487 favur kontra astenzjoni ta' għaddiet, libe erba minu favur kontra astenzjonijiet ma' ditx. 491 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Naddu issa l-emenda li mes 492 favur. Kontra astenzjonijiet miex ċara jena votaw fuq 492 votazzjoni elettronika kieġobkom. i ivvota votazzjoni samaluqa. għaddit 493 u 85 u għanna mendora li ħat tal-partit tal-ħodor jek jġob konvotaw favur kontra astenzjonijiet għaddit. 495 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit li be 5 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit 496 minu favur kontra astenzjoniet għaddit 407 u 90 minn favur kontra astenzjoniet għaddit. 499 vot maqsum żewġ partit l parti favur kontra astenzjoni ta' dit tieni parti favur kontra astenzjonijiet. Jien iċċekkjaw din it-tieni parti b'mod elettroniku jiġu konvutaw. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Ma għandha emenda 500. U imko 84 ma, ma ditx valida issa naddu għal 502 minu favur kontra sanzjoni ta' d-diet. Issa nifutaw fuq il-kompromessi 21-22-23 kollha flimkien. Favur kontra astenzjoni taddew? dew Għaddejna fil-nofs idna, meta għazan sanna fil-nofs għaddeġa għaddew 44 minuti. Mela, Issa naddu għall-emenda konsolidat numru 19 favur kontra stanzjonijiet għaddit. Issa naddu għal 517, 18 eh, u 19 flimkien favur kontra stanzjonijiet. Maddiċ 418 favur kontra stanzjonijiet maddiċ. 518 għanzi. Mela, Jek tixtiju nerġaw nivvotaw fuq 518 mela le, kulħadd ivvota b'sensa magħluqa. Ma ddiċ. 521 minn favur. Kontra astenzjonijiet ma ditx. 522 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 523 Wim Korba u disejn favur kontra astenzjoniet għaddit, 524 favur kontra astenzjoniet. Maddiċ, 526 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Minajr il-vot ta' xnal-ħartu zebra u mela ħjar nċekjawa 526. Kulħadd ivvota vota Għalaqna l-votazzjoni ma deċ. 525 favur. Kontra astenzjonijiet. Ma deċ, Kompromess numru 11 favur kontra astenzjonijiet għattiet. Nistaw issa naqbżu ftit emendi u għalija din l-emenda li jmiss paġna 50. 553 Issa naddu għal 543 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imko 96 favur kontra astenzjonijiet għattiet, 545 u imko 97 minu favur kontra astenzjonijiet għattiet. 547 u imko 98 minu favur kontra astenzjoniet t ddiċ. 548 minn favur kontra ħajt li jgħid il-President. Nasib kien hawn żball hawnhekk aħna fuq 570 jew 506. Nasib kien hemm problema bl-interpretazzjoni. Par certains interprètes Umma qalu 546 meta Mela aħna għanna u miktub li fuq 546 maħnix għan votaw u kanna nivotaw fuq 547 iżda t-ixtiju nirsaw nirġaw nivotaw għadin nivotaw fuq għadin mela nirġaw nirrepetu għadin votazzjoni nirġaw namlu għassa fuq 547 u imko 98 daw fl-imkien. Votazzjoni samaluqa għaddit. Tajjeb 548 favur. Kontra astenzjoni ma ddiċ. Libe 6 vot ma' sun żewġ partit l-ewwel partit favur. Kontra astenzjoni ma ddiċ. It-tieni n favur. Kontra astenzjoniet maddeċ. Issa naddu għal itra 52 minu favur kontra astenzjoniet maddeċ. 550 minu favur kontra astenzjoniet maddeċ. 551 favur kontra astenzjonijiet mhix ċara di aħjar li votaw fuqha b'mod elettroniku 550 Kulħadd ivvota għandna l-votazzjoni. Ma 552, l favur. Kontra. Assenzjoni ta' ddiet. Naddu issa 553 favur. Kontra. Astenzjoniet ma' ddiċ. 554 u 555 daw flimkien minnu favur kontra astenzjoni ta' dew 556 favur kontra astenzjoni ta' dit 557, 558 u imkod 99 flimkien favur kontra astenzjoni ta' dit. Naddu s-sar 559 favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Imko mija, numru mija, favur, kontra astenzjonijiet ma tiġ. 560 favur, kontra astenzjonijiet. Maddiet. Emenda 560 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 54 madix eh, valida ta' għadin. Naddu issa l-564 u mkom jew tnejn. Tajjeb hekk sewwa tnejt. Rridu naraw daqsxejn, skużawna daqsxejn fuq xi ħanifutaw issa. erste Gedanke ist immer der beste Gedanke. 564 und Imco 100. Mela kif għettilkom 564 u nkom 102. Favur kontra stanzjonijiet għaddit. Libe 7. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. 565 favur kontra favur kontra astenzjonijiet għaddit. sanadu għal 572 minu favur, anzi 570 minu favur, kontra astenzjonijiet għaddit. sanadu għal 572 minu favur kontra astenzjonijiet għaddit Tal-wat ħajġibunna l-kafe, nispera x-lerba, rej tajjeb. Mela, sitta isana għal imkom jew tlieta. Favur kontra sanzjoniet għaddit. Libet minja favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. 575 favur kontra astenzjonijiet għaddit. qabel kien 574, issa 575 u nkom 104 favur kontra l-sanzjoni issa 576 favur kontra sanzjoni maddiċ, 577 favur kontra sanzjoni maddiċ, 579 favur kontra sanzjoni ta' 582 favur kontra 582. Favur kontra Matic. tiċ. Jek tixtiju nċekjaw di, vot elettroniku, jek iġobkom. Kulħadd vota votazzjoni maluqa. Ma 583 favur kontra astenzjoni għaddiet. Ħames fuq il-parti li għadfadal, favur kontra Astenzjoni dit 587 favur. Kontra. Astenzjoni d-dit, 588 favur. Kontra. Astenzjoni d-dit, 589 favur. Kontra. Astenzjoni d-dit, 57 favur. Kontra. Astenzjoni taddit. 58 u 590 favur. Kontra. Astenzjoni taddit. Imkom 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għamismija u jekk il-President stess jisu eh, u għaddu bjuża l-ħjar nċekjaw. Nċekjaw dak li għadna kemm votajna dwaru u din għaddiet. 590 favur kontra astenzjoniet ma tiġ imkom 108 favur kontra astenzjoniet għaddit 594 favur kontra astenzjoniet għaddit. Ħames mi ħamsa disajn favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 596 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 59 bitla orali waħda minu favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Nistgħu nċekkjaw jekk tixtiequ. 59 l-emendorali kieġab konfutaw. Kulħadd vota pozizjoni samaluqa. Ma deċ. Issa nixtiequ illi nifutaw fuq 59 mingħajr l-emendorali minn favur kontra astenzjonijiet ma deċ. 597 minn favur kontra astenzjoni t-maddiċ. 558 il-favur, 98 skużaw il-favur, kontra astenzjoni t-maddiċ. 599 il-favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 60 il-favur, kontra astenzjoni t-għaddit. 301 issa minu favur kontra assenzjoni ta' d-diet. 605 minu favur kontra assenzjoni ta' d-diet. 606 minu favur kontra assenzjoni ta' d-diet. 688 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ, 600 607 favur kontra astenzjoniet. Għaddit 609 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. 610 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ, 611 favur kontra t-maddiċ. 612 favur kontra t-maddiċ. 613 favur u għankanna l-imkom jew 10 din maħħa favur kontra t-maddiċ. Għaddiet għanzi. 614 u litre 354 fl-imkien favur kontra t-maddiċ. 615 favur kontra kontra astenzjoniet għaddit. 61 favur kontra astenzjoniet għaddit. 617 minn favur. Nik tixtiq nċekjaw nċekjaw għadin. Li wahda waħda tidu nċekjaw 61? Mela kieġob konfutaw fuqa. Kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Għaddiet. 617 minn favur kontra astenzjoni ta' matieġ. 62 minn favur kontra astenzjoni ta' matieġ. 618 favur kontra astenzjoni ta' dit. 619 favur kontra astenzjoni ta' dit. 620 favur kontra astenzjoni taddit. 621 u 622 flimkien favur kontra astenzjoni ta' Um, kompromess 38 minu favur kontra astenzjoni taddit. Emenda konsolidata 39 minu favur kontra astenzjoni ta' taddit. 635 minu favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Jek tidu nistaw nċekjaw 635. Kulħat vota votazzjoni samaluqa. Ma ditx. Mela nissa nkomplu 642 favur kontra astenzjonijiet ma ditx. Mi imkot 113 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 643 jek tixtiequ niċċekjaw di imkom 113 jek ġobkom votaw. Kulħadd ivvota nagħlqu votazzjoni ma ditx. 643 minn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 644 u 645 fl-imkien favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Itre 55 minn favur Għanzi ta' għadi 55, mela 646 favur, kontra, astenzjonijiet Għadiċ, pero ħjar nċekjaw għadis 146 mela le, jekk jġobkom. Kalmaw ħalli nivvotaw fuq Kulħat t Kulħadd nal nalqu votazzjoni ma ddiċ. 647 favur. Kontra sanzjonijiet għaddiet. 649 u 350 flimkien favur kontra astenzjonijiet għaddit 150 favur kontra astenzjoni tal-tiet, libe 10 favur kontra astenzjoni tal-tiet, 651-655 flimkien, favur kontra astenzjoni tal-tiet, 652 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 653 favur kontra ta' maddeċ. 654 favur kontra ta' għaddit, 63 favur kontra assenzjoni ta' dit. 357 favur kontra assenzjoni ta' maddeċ, 58 favur kontra ta' għaddiet. Issa nistgħu ngħaddu għall emenda konsultata numru 40. Favur. Maħjar nifutaw b-mas elettroniku fuq għadżin. Fuq l-emenda konsultata numru 40. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa ma' Mela naddu issa għal fqija 661, 662, 663, 666, kolla fl minu favur. Kontra, assenzjoni t-maddeċ. 65 u 59 it-tre. Favur, kontra, assenzjoni għaddit, għaddew. 664 favur. Kontra. Astenzjoni t-għaddiċ. Għamx tamen. Votazzjoni s-samaluqa. Kulħat t-vota fuq din ma ditx. Wissa naddu għal itra 60 minu favur kontra astenzjoniet ma ditx. Naddu għal sittin u imkol 114 minu favur kontra astenzjoniet għaddiet. 667 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. it-63 favur kontra astenzjonijiet għaddiet li mil favur kontra Astenzjoniet ma tiċ. Itret 62. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Ma tiċ. favur kontra astenzjoniet ma tiċ. Imkom mistax. Favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 670 favur kontra Miex ċara laħjar li votaw b'mod elettroniku fuq għadin, kieġobkom. Fuħat vota votazzjoni samaluqa, ma tiċ. 670 favur kontra assenzjoni ta' dit. Libet nax, favur kontra assenzjoni ta' dit. 272 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Libet 13 minn favur kontra ma Maddiċ. Naddu issa l-446 l-parti korrispondenti minn favur kontra astenzjonijiet um, għaddit. Naddu issa għal 673 minn favur kontra astenzjoni għaddit. 674-675 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit. 676 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 678 favur kontra astenzjonijiet Mish ċara ħjar nivutaw fuq għaddi b'mod elettroniku. Kulħadd ivvota votazzjoni samaluqa. ist somit angenommen. 679, 680. Jaddi, 679, 680 favur kontra astensjonijiet ma taddi 681 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 682 favur kontra astensjonijiet taddi parti minn imku sitta favur kontra astensjonijiet il-riżultat mhux ċar jew namlu vot, nieħdu vot elettroniku sitta kolat tivvota. Votazzjoni magħluqa. Taddi. 6-8-4 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Sitta, tminja, ħamsa. Votazzjoni maqsuma. L-ewwel parti favur, kontra, assenzjoni taddi. It'tini parti favur, kontra, astensjonijiet taddi. Sitta, tminja, sitta, favur, kontra, astensjonijiet ma eh, taddi. Sitta, tminja, seba, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Sitta, tminja, tminja, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Sitta, tminja, disa, favur, kontra, astensjonijiet taddi, 0 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, 691 it-3, 63 favur, kontra, astensjonijiet jaddu, imko 7 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 692 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 67 favur, kontra, astensjonijiet taddi. 68 favur kontra astensjonijiet vot elettroniku. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Taddi. Imko wieħed wieħed minja favur. Kontra astensjonijiet taddi 69 favur. Kontra astensjonijiet taddi 5 favur kontra astensjonijiet taddi 696 favur kontra astensjonijiet taddi 697 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess 15 favur kontra astensjonijiet jaddi 699 favur kontra astensjonijiet taddi 0 0 favur kontra astensjonijiet toddi imko 1-2-0, favur kontra astensjonijiet 0-1, favur kontra astensjonijiet ma taddix 0-2, favur kontra astensjonijiet ma taddix Liber 14 favur kontra astensjonijiet taddi. 703 favur kontra stensjonijiet taddi, 704 favur kontra stensjonijiet taddi, 705 favur kontra stensjonijiet taddi. 706 favur kontra astensjonijiet taddi, 707 favur kontra astensjonijiet ma taddi 708. Il-pija tat-test favur kontra astensjonijiet ma taddi 709 favur kontra, astensjonijiet ma taddix. 0 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 72 1 1 favur, kontra, astensjonijiet ma jaddux. Le ħsibt li kienu għaddew. Ew neħdu vot elettroniku. Votazzjoni maluqa. Joddu. Sabu għet nejn, favur. Kontra. Astensjonijiet. Toddi. Sabu għet lieta, favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. verifika fuq is-seba' wieħed tlieta. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Seba' wieħed erba' favur. Kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Seba' wieħed ħamsa favur. Kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Seba' wieħed sitta favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Seba wieħed seba favur kontra astensjonijiet taddi. Seba wieħed tminja taqa 73 favur kontra astensjonijiet taddi 74 favur 74 Għandu bżon kafejt il-President. 74 favur kontra astensjonijiet Taddi. Verifika dwar l-74, kolħat vota. Votazzjoni maluqa. Taddi. 7 u 9 favur kontra astensjonijiet ma taddix libe 15, libe 16, nifutaw f'daqqa favur kontra sessjonijiet ma jaddux 720 favur, kontra sessjonijiet ma taddi 721, favur kontra sessjonijiet ma taddi 722, favur kontra assenzjonijiet ma taddi 723 favur, kontra assenzjonijiet ma taddix 724 u imku 121 favur kontra astensjonijiet ma jaddux 7-2-5 favur Verifika dwar is 7-2-4 u imko 1-2-1. Votazzjoni miftuħa? Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Ma jaddux. 7-2-5 favur. Kontra, astensjonijiet, ma taddi 7-2-6 favur kontra astensjonijiet taddi. Libe batax favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 727 favur kontra astensjonijiet taddi 7 8 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 64 favur kontra Astensjonijiet ma taddi 729 favur kontra astensjonijiet taddi 730 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess 12 favur kontra astensjonijiet jaddi imko 1 2 favur kontra astensjonijiet ma taddix 1 2 favur kontra astensjonijiet ma jaddi 1-2-5 i favur kontra astensjonijiet ma taddix it wieħed favur kontra astensjonijiet jaddi 76 favur kontra astensjonijiet taddi 77 imko wieħed favur kontra astensjonijiet jaddu 78 favur kontra astensjonijiet taddi. Dafür? 84. Favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. 85. Favur. 84. Votazzjoni elettronika. Geschlossen. Votazzjoni maluqa. L-emenda 84 taddi 85 favur kontra. Astensjonijiet taddi 86 favur kontra. Astensjonijiet taddi 87 favur kontra. Astensjonijiet L-affarijiet mhux ċari verifika dwar is-87 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota. vota Votazzjoni maluqa. Il-vot huwa ċar, ċar immens, ma jgħaddix. 88 favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet ma taddi taddi ITRE 3 dafür. Dagegen. ITRE 3 favor, contra. Astensioniet taddi. Design favor contra. Astensioniet taddi. to favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Dreiundneunzig dafür. 93 favur kontra astensjonijiet taddi 94 favur kontra astensjonijiet taddi 95 favur kontra astensjonijiet taddi 96 favur kontra astensjonijiet ma taddix ma nivotawx fuq is-97 98 favur kontra astensjoniet ma taddix, 99 favur kontra astensjoniet taddi. It-treta inkotlieta. Inkotlieta minu favur kontra astensjoniet taddi. 1-0-1 e, u 3-6 favur kontra astensjoniet jaddu. 1-0-2 favur kontra astensjoniet jaddu taddi 103 favur kontra astensjonijiet taddi 104 favur kontra astensjonijiet taddi 105 u imko 4 favur kontra astensjoniet. jaddu 106 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess 16 favur kontra astensjoniet. jaddi 111 favur kontra astensjonijiet taddi wieħed wieħed tnejn ma nifutawx dwara u bekk ngħaddu sabiex nivvutaw irrid nifverifika jitt il-President. Takin? Wieħed wieħed erba' favur kontra astensjonijiet taddi. Imko seba' favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 6. Le, jgħid il-President, Iva 6 favur kontra astensjonijiet taddi. Imkot minja taqa. Itri seba taqa u kol. Bek naddu sabiex nifutaw. Wasal il-kafe. Emenda 1-1-5 u imko 10. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet jaddu. Wieħed wieħed sitta tre sitta favur kontra. Astensjonijiet jaddu. imko disa favur kontra astensjonijiet taddi emenda seba', favur kontra astensjonijiet ma taddix Consolidated sitta, favur kontra astensjonijiet taddi emenda 8 favur kontra astensjonijiet taddi emenda disa favur kontra astensjonijiet taddi 13, imko 13 fav, imko 13 taqa. Imko 15 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Konsuetu 40 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Se nagħmlu verifika dwar il-41. Kulħadd ivvota? Emenda konsolidata 41. Votazzjoni maluqa. Taddi. Wieħed 2 wieħed favur kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess 24 favur kontra. Astensjonijiet jaddi. Issa naddu għal kompromess 20, kompromess 20 favur. Kontra? Astensjonijiet jaddi. Kompromess 9 favur kontra astensjonijiet jaddi. Imko 18 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet jaddi. Issa emenda wieħed li ta' tnejn favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed li ta' tlieta favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed li ta' erba favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed li ta' ħamsa favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed li ta' sitta favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed li ta' seba favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed li ta' tminja favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed li ta' disa favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed erba zero favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed erba wieħed favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed erba tnejn favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Imko 20 favur kontra assenzjonijiet taddi. Kwiet ta' favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Imko 21 favur kontra assenzjonijiet taddi. Kwiet 4 favur kontra astensjonijiet ma taddix 45 favur kontra taddi ma taddix, 146, nkot 22, f'daqqa favur, kontra astensjonijiet. Jaddu 147 favur, kontra astensjonijiet, ma taddix, 148 favur, 149 favur, kontra astensjonijiet. Jaddu 151 favur, kontra astensjonijiet, ma taddix, 152 favur, kontra astensjonijiet taddi ma taddix, wieħed ħamsa tlieta favur kontra astensjonijiet ma taddix, wieħed ħamsa erba favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed ħamsa sitta favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed ħamsa seba' favur kontra astensjonijiet ma taddix wieħed ħamsa tminja favur kontra astensjonijiet Votazzjoni elettronika dwar il-wieħed 5-8. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Wieħed 5-9 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Wieħed 6-0 mhux ħanivvutaw dwarha. Bekk ngħaddu għal wieħed 6 2 favur kontra astensjonijiet ma taddix wieħed sitta tlieta favur kontra assenzjonijiet ma taddix wieħed sitta erba imkot 23 favur kontra assenzjonijiet taddi jaddu. Dwar l-imkolim mardux nifutaw. Wieħed sitta seba favur kontra assenzjonijiet ma taddix emenda 14 favur kontra assenzjonijiet taddi. Wet ta' tminja favur kontra astensjonijiet taddi. Imko 24 favur kontra astensjonijiet taddi. Wet 0, favur kontra astensjonijiet taddi. Wet wieħed, favur kontra astensjonijiet taddi. Libe wieħed favur kontra astensjonijiet ma taddix. Wieħed seba' tlieta favur kontra, astensjonijiet ma taddix. Wieħed seba erba favur kontra astensjonijiet ser nieħdu vot elettroniku. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Taddi. Wieħed seba' ħamsa Wieħed seba' sitta u imkom soxrin f'daqqa favur kontra astensjonijiet jgħaddu. Wieħed seba' seba' favur kontra. Astensjonijiet ma taddix i tlettax favur kontra. Astensjonijiet ma taddix verifika. Wieħed seba' seba' u i tlettax. Għat vota? Votazzjoni mal-luqa. Ma jaddux. Wieħed seba' tminja, wieħed seba' disa' favur kontra astensjoniet jaddu, 1 8-0 favur kontra astensjoniet ma taddix. Finalen Abstimmung und zwar zur ersten Schlussabstimmung wie immer. Sena dual vot aħari li huwa vot eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni sa miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni sa maluqa. 65 favur, lebda vot kontra, astenzjoni wahda. Tajab mela issa nistgħu ngħaddu għattini votazzjoni. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Aħjar din ara 64 favur, lebda vot kontra, astenzjoni manna. Wissa nixtieq insaqsikom jekk ir-rapporter tixtieq xri kollha mandat sabiex tibda n-negozjati fl-ewwel qari. U nistgħu nisimgħu issa r-rapporter. Thanks very much, uh, Chair. Grazie ħafna, President. Levanet, grazie li Shadow Reporters kolla, għaxxol l-ċellenti tagħhom u l-kollaborazzjoni miegħi kien pjaċir u kostijaj naħdem magħhom għalkemm kellna ammont ta' emendi u di kwistjoni diffiċli, bilna fuq kwistjoni prinċipali konna. U għamilna pass għawil qoddim fuq trasparenza meta anka paragunat mal proposta tal komissjoni u importanti s nibdew nitkellmu mal-Konsil, il-ħin għaddej ġmielu f'dal-Parlament huwa importanti li iksir bil din il-leġislatura naf li jem tħassib li nifem u jina l-esta nisma li l-kulħat Pero l-parti interessati kollha l-industrija, riċerka medika, akademiċi, gruppi ta' pazjenti u eh, gruppi oħrajn zguri dispeċi għam jek posponu kollox ħabbar ġrid politiċi nħedġi kulħadd sabiex jappoġġa l-mandat grazzi. Können wir ohne Sitzungsunterbrechung darüber abstimmen? Ich sehe zustimmendes Tajjeb, mela, nistgħu issa nivutaw votazzjoni elettroniku fuq il-mandat li għandu jingħata l-rapporter votazzjoni miftuħa. 35 vot għandek bżonn. Votazzjoni magħluqa. 62 favur, żewġ voti kontra. Et nejra li, kja proset. U nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha illi tant ehm, ħadmu b'responsabilità wkoll ħalli intom grazzi wkoll tal-li għamiltu li l-ħajja ħafna iktar faċli, grazzi wkoll koll li segretarjat li eh, nitni ħafna wkoll, grazzi tal appoġġ ma nkomplu. Proset, rapporter, nkomplu issa bil-rapport dwar il-bioekonomija l ewropa għanna rapporta Sir Bartolozzi. Empel, favur. Kontra astenzjoni ta' dit. Emenda 16, favur. Kontra astenzjonijiet ma' ditx. Emenda 17, favur. Kontra astenzjonijiet. Ma nix ċerti dwar din, ejja nil-votaw fuq 17 voti elettroniku. Kulħadd ivota. vota Votazzjoni magħluqa. Ma ddiċ, issa nivutaw fuq 21 minu favur, minu kontra astenzjonijiet. Għaddiet. 20 favur kontra sanzjoniet għaddiet. 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astenzjoniet Tnejn 22 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 24 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ittre wieħed l ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Empl erba favur kontra astenzjonijiet għaddit. 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jek n verifikaw għadi, hemen da 25 kieġobkom. Kruħat t-vota b'dazzjoni samaluqa. Maddiċ. Issa naddu sabiex nivvotaw fuq 26 favur. Kontra. Astenzjoni ta' maddiċ. 27 favur. Kontra. Astenzjoni ta' 28 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 29 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Itre 15 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 5 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 30 l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. 33 favur kontra astenzjoni tit. 32 favur kontra astenzjoni tit. 31 favur kontra astenzjonijiet il-miex ċara. Naddu s-salament 32 verifika elettronika kieġob votaw. Nara il-votazzjoni. Madiċ. 34 favur kontra astenzjonijiet deċ, 35 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 30 favur jek tixxew niċċekkjaw 35 kieġob konvutaw. Kulħadd ivvota votazzjoni samaluqa deċ. 36 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tret minja it sentenza. Favur kontra astenzjoni ta' diet. Regi tlita. Favur. Eh, regi tlita ta' a issa naddu għal siba 30 favur kontra għaddit, Issa naddu għal 43 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 44 favur kontra astenzjoniet mhix ċara mela ħjar nivvotaw fuq vot elettroniku kon konvutaw issa. Kulħadd ivvota nara il votazzjoni Ma 45 favur. Kontra astenzjoni ta' 46 favur. Kontra Astenzjoniet għaddit 47 favur. U għankanna regi 10 l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Regi 13 u favur kontra astenzjoniet għaddit. Empl 3 favur kontra astenzjoniet għaddit. Empl 13 favur kontra astenzjoniet għaddit. Empl 14 taqa mela emenda 48 favur kontra astenzjonijiet ma tiġ. Jek tixtiequ niċċekkjaw fuq 48 kieġobkom. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Naddu sal-49 minn favur. Kontra astenzjoni ta' dit. Empl 2 favur. Kontra astenzjoni tmaddiċ. 51 favur kontra astenzjoni tmaddiċ. 52 favur kontra astenzjonijiet Mix ċara di nivotaw nivutaw mot elettroniku fuq 52 kieġobkom. Kulħadd ivota votazzjoni samaluqa. Għaddit. 53 favur. Kontra astenzjoni ta' dit 54 favur kontra astenzjoni ta' dit empl dissa favur kontra astenzjoni ta' dit kompromess numru 2 favur kontra astenzjoni ta' dit Naddu issa għal empl 12 l-ewwel parti mi favur kontra astenzjoni ta' dit empl 15 L-ewwel parti nu favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Naddu issa bil kompromess naqal kompromess numru 3 favur kontra astenzjoniet għadda, empl 18 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 65 favur kontra astenzjoni tmaddiċ, 66 favur kontra astenzjoni ta' diċ, it-13 favur kontra astenzjoni ta' diċ, 67 favur. Aħjar niċċekjaw ra di it-13, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota votazzjoni samaluqa. u 67 favur kontra astenzjoni ta' diċ. 68 favur kontra astenzjoni ta' dit. Itre 13 ma xafin votaw fuqa, itre 14 u kol waqat, mela 69 favur kontra astenzjoni ta' dit. Sebejn, Serġ partit l-għor parti minn favur kontra astenzjoni ta' dit. Tini parti minn favur kontra astenzjonijiet. Ma dit. Bħed sebejn favur kontra astenzjoni diet, regi 6 favur kontra astenzjoni diet, itra 16 favur kontra astenzjoni diet, itra 17 search party clear parti favur kontra astenzjonijiet. Jekk mhix ċara nerġgħu nivvutaw b'mod elettroniku l-ewwel parti jekk jiġobkom ta' jitre spatax. Kulħadd ivota nara votazzjoni għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjoni ma ddiġ. Empl 8 favur kontra astenzjonijiet. Aħjar nifutaw b'mod elettroniku fuq għadi. Empl 8. Kulħadd ivvota nagħlqu votazzjoni Blazat ma THD. Nejn di. 72 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 75 sa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Itri għaxa maċa fejn votaw fuq għamela 77 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela 79 issa favur kontra astenzjoni ta' dit, 76 favur kontra astenzjoni ta' dit, 80 favur kontra astenzjoni ta' dit, regi 14 favur kontra astenzjoni ta' dit, regi 7 favur. Jek tixtiju niċċekjaw mela le regi 14, t-vota, votazzjoni sa maluqa. Ma Regi 7 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tajjeb, mela nerġgħu niċċekkjaw, regi seba, kieġobkom. Kulħadd ivvota votazzjoni mal assa. Ma ditx. jaċara, ċara. 81 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 82 favur kontra astenzjonijiet. Għajr nivvitaw fuq uh, 82 mod elettroniku kieġobkom. Kulħadd vota mela nagħlaq il-votazzjoni ma diġ. Empl 10 favur kontra astenzjoni ma diġ. Kompromess numru 4 Mlu favur, minn kontra astenzjoni għaddiet. Mela naddu s-sal 88 minn favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddiet. 87 favur, kontra, astenzjoniet ma tiġ, empl 7 favur, kontra, astenzjoniet ma tiġ. Regi disa minn favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Emenda konsolidata numru 6 minu favur, kontra, astenzjoni taħjar nifuta fuq bot elettronika. Emenda konsolidata numru 6. Ħana il-votazzjoni għaddiet. Emenda konsolidata numru 7. Ta' għadi issa naddu għal itre tlita favur kontra astenzjoniet ma' Regi 12 favur kontra astenzjonijiet għaddit 93 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 94 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 95 favur kontra astenzjonijiet din mhix ċara mela nivutaw fuqha mot elettroniku 95 kulħadd t-vota. votazzjoni samaluqa ma ditx. disajn, minn favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. disajn, minn favur. Kontra astenzjoni ta' ditx. Empl 5 favur kontra astenzjoni ta' diġ. Empl 11 favur kontra astenzjoni ta' diġ. Empl sitta favur kontra kontra astenzjoni t ditx, emenda 98 favur kontra astenzjoniet għaddit. Itre ħamsa ta' għadi nadura Iva, skużawni, mela emenda 99 favur kontra astenzjoniet t ditx. Regi 13 l-ewwel parti favur Le, le, rridu nivvotaw fuq aħjar. Ma naġlux wis. Regi 13 l-ewwel parti minħabba l-99 ma kienx ma minnu favur. Kontra Mhix ċara mela aħjar nivutaw b'mod elettroniku, kieġobkom. Kulħadd ivvota. Votazzjoni sa maluqa. ma ditx. Forsi nistgħu waqfu negozjati fuq it-tabak bejn liberali u l-partiti l-oħrajn komplu bil-votazzjoni x'taħsbu, mela. Naddu għallem plus 17, favur kontra stenzjonijiet. Għaddiet itret dissa, favur kontra astenzjonijiet, ta' numru 100, emenda numru 100, favur kontra Mela, jek tixtiqu niċċekkjaw itra disa votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota nara il-votazzjoni għaddiet. Emenda mija, favur kontra astenzjoni tmaddiċ, l-ewwel parti ta' deve, favur kontra astenzjoni tmaddiċ, paragrafu 6, Għajan nirġaw nil-verifikaw għadi. Kulħat vota votazzjoni samaluqa. Għaddit, paragrafu 6 ta' deve, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Deve 2, favur, kontra, astenzjonijiet, ma' deve 3, favur, kontra astenzjoni tiġ deve erba favur kontra astenzjoni tiġ deve ħamsa favur kontra astenzjoni tiġ deve sitta favur kontra astenzjoni tiġ deve seba favur kontra astenzjoni tħaddiġ deve disa favur Aħjar nivvotaw bot elettroniku, sana il-votazzjoni ma deċ. Deve disa. Favur. Kontra. astanzjoni ma deċ. Deve 10. Favur. Kontra. astanzjoni ma deċ. Deve 11. Favur. Kontra. astanzjoni ma deċ. Deve tnax Anzi. Favur. Kontra Astenzjoni tmaddiċ. David lettax, favur. Kontra. Astenzjonijiet għattiet. David Lettax, favur. Kontra. Astenzjoni tmaddiċ. David mistax, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. David sittax, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. David mintax, favur. Kontra. Astenzjonijiet Mish ċara, ħjar votaw fuq deva taċ nerġaw. Kħirġab kun votaw. Kulħat vota, votazzjoni samaluqa. devet sa taċ favur. Kontra, astenzjoni tmaddiċ. Issa l-emenda numru 1 favur. Kontra, astenzjoni tmaddiċ. Emenda 2 favur. Kontra, astenzjoni tmaddiċ. Emenda 3 favur. Kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Emenda jek tixtiequ nirċċekkjaw għal numru tlieta votazzjoni ftuħa, kulħadd ivvota nara votazzjoni hmm, Ma ddiċ hemen emenda erba, favur. Kontra, astenzjoni ta' Hemen Emenda ħamsa, favur. Kontra, astenzjoni ta' Hemen Emenda sitta, favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Itre il-premessa B. Nistaw nċekjaw sitta jek tixtiqu jek iġibkom votaw. Kulħadd ivvota na votazzjoni ma ddiċ. Itre il-premessa B favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emple premessa B favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. L-emenda seba favur, kontra, astenzjoniet ma tiċ, emenda t-minja favur, kontra, astenzjoniet ma tiċ, emenda disa favur, kontra, astenzjoniet ma tiċ. Anzi għaddiet, emenda għaxa favur, kontra, astanzjoni t tiċ. Emenda 11 favur, kontra stenzjonijiet maddiċ. Emenda 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, Emenda 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 15 favur kontra astenzjoni ta' itre premessa A favur kontra astenzjonijiet Mix ċara di li votaw bot elettroniku kieġobkom. Kulħadd ivvota nagħlaq il-votazzjoni. Ma tiġ, xitre premessa ċe, favur, kontra, assenzjoniet ma tiġ. Emple premessa ċe, favur, kontra, assenzjoniet għaddit. Emple premessa de, favur, kontra, astenzjoni toddiċ. Empl premessa A favur kontra astenzjoni toddiċ. Empl premessa E favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Empl premessa F favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela issa naddu għal vot elettroniku tal-aħħar. Votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. vota Votazzjoni issa Erba ħamsin fafur l-ebda vot kontra erba' stanzjonijiet, proset li lilek sur Batolozzi. Morgen geht's mit den Abstimmungen weiter um 10 Uhr. Alla, in inkomplu. bil-votazzjoni għada fl ta' ta' filgħodu. Nifqu għal-issa għawnek għaliex waslet maħna l-Kummissarju. So, ich bitte doch diejenigen, die jetzt an der Debatte teilnehmen. Voilà. Mela. Dawk li jishtiqu jipparteċipaw f'dan l-iskambju ta' opinjoniet jekk iġobhom joqdu bil-qiegħda. Naf li l-koll eċitati eh, li xkenna sessjoni ta' votazzjoni twila ħafna. Nilqaw magħna il-Komissarju Connie Hildegard. Għanna ħafna fuq nitkellmu. Għanna numru ta' dossiers li huma pendenti u minnhom ġejjin u dimik tagħna għal tini darba. Qed inħarsu lejn leġiżlazzjoni dwar heavy good vehicles, per eżempju, ninsabu fi kriżi ekonomika wkoll u xi kultant din it-tip ta' xta affarijiet bħal kwistjonijiet ambjentali għom tant importanza. Ma naħsibx li għanna nitraskuraw kwistjonijiet ambjentali Anke kien għarżu lejn l-użu tal-enerġija, nużaw inqas enerġija jfisser inqas pejjeż u nħarsu l-ambjent. U ħaġa illi minna jbenefikaw il-konsumaturi wkoll. Nħu gost li għandu l kummissarju hawnhekk, forsi tista' tkellimna dwar li fih 15. Meta għandna ftehim internazzjonali għall-klima din is-sena se jkun hemm konferenza f'Varsavja. forsi għat intelfe kik dan huwa l-każ nibqa' kwiet. Fl-2015 se kien konferenza f'Pariġi. U hemm bżonn naraw x'se tkun l-istrateġija tagħna pal-Unjoni Ewropea. Meta niġu għal internazzjonali dwar il-klima għandna wkoll l ċizlazzjoni mis-Sur Liżi, il- proċedura stop the clock u rajt f'gazzetta illi il-produtturi Ewropej kitbu itra li ċina fej bl-aktar moċċar għallu li huma mħasba għall direzzjoni ta' leġislazzjoni tagħna. Forsi dam kux laqwa post kif niproċedu, però nisena bil-ħerqa dak li ħadajdina fuq il-proċedura l-Kummissarju naf illi forse qed nirrepeti ruħi però xtaqt eh, ntik il-kelma. Grazzi Mattias. Ma nasibx illi huwa xi proċess li dejjaqna dan naħseb li ħafna minna jaqblu mija illi xi kultant leġejiet għal fini ta' ġrida favori l-klima t-sider illi jaħħaġa komplikata zzejiet. Pero ta' tajbin jġru kol kena l-għatwila fil-kommissjoni, bil-rakkomandazzjoniet speċifiċi għal pajiz individuali, u ħafna pajizi din is-sena kellhom rakkomandazzjonijiet marbuta mal-klima, enerġija, effiċenza fil-rizorsi, ħwejjeġ bħal dawn. Dawn Dan u eżempju wieħed l-affarijiet qed jiċċalqu għal din is-sena tassew kellhom eh, joħorġu b'riżultati pożittivi biex ma jbattux konsekwenzi sen oħra. Il-ġimgħa li għaddiet il-kapit ta' stat ukoll iddiskutew l-enerġija, adottaw konklużjoni tal-Kunsill validi ħafna li kien għajdu li fl-2000 dwar li fl-30 issa qed jitolbu l-Kommissjoni sabiex tressa qabel l-art dis-sena proposti konkreti li mbagħad jiddiskutu f'Marzu tas-sena li ġejja. Iġri l-affarijiet mixin il-qoddim ġmielhom ħaġa pożittiva ħafna. Naħseb tajjeb hawnhekk ngħidu kemmtejn fuq kwistjoni li naf li hija ta' interess għal dan il-kumitat, il-kwistjoni tal-backloading, Musa nirrepeti fuq il-punti kollha għalfejn fil-Kummissjoni nasbu li backloading hija ħaġa meħtieġa. Iddiskutejna dan mod estensiv anka waqt il-dibattitu tal-plenarja fix xar ta' april u bad żewġ rappreżentanti minn gruppi politiċi, bad li żewġ rappreżentanti tal gruppi politiċi dokument bil-fatti kull darba illi naħsbu fuq dil kwistjoni jemżon illi uh, proporzjonali fil-reazzjoni tagħna figuri reċenti juru illi meta l komissjoni resqet il-proposta tagħha Il-profesta fis sistema ma tnaqsitx. Anzi, zdidet mod sostanzjali. Issa wasanna l-ċifra ta' kważi żewġ biljuni. Nilqa' deċiżjoni tal-Kurditurien li sabiex jaħdmu b'mod ulterjuri għal rapport emendat li ġi sottomess u dim il-plenarja u anka skedat fil-komitat f'nofs ġunju. nix niksbu maġoranza stabli fiħdan il-plenarja tal-Parlament u nistana bil-ħer għal-emendi se u jina flessibli sabiex nidiskuti u koll idea ġodda li jistaw jitres u fid-dawl ta' zvilup ta' kompromess eventuali. Nemmen illi aktar ma' niċrawla fil-backloading aħjar sabiex imbagħad se kun nistgħu nifrukaw fuq miżuri strutturali kif ukoll qafas 2030 fuq medda twila ta' żmien. Nistana bil-ħerqa u kol kommenti taqom dwar il-rapport fuq su komuni u l-alternativi strutturali li niproponawnek. Dan xaktar huwa proċess li bda wara il-pawza s-sajf. Il-konklużjoni tal-Konsell Ewropew kienu ċari fuq dan ukoll il-ġimgħa li għaddiet meta esprimew appoġġ qawwi sabiex ikonna swieqa l-karbon li tajjeb fuq il-qafas 2030 napoġġa l-appoġġ tal-Parlament li jiżviluppa politika fuq medda twil ta' żmien għal eh, rinnovabbli riżoluzzjoni tal-Parlament fuq ekonomija li ma tiddependix fuq il-karboni kienet ċara il bżonn definixxu malaj kemm jista' jkun ir-rulebook għal emissjoni tal-gasit li kawżaw l-effett serra tnaqqis tagħhom sal-2030 ukoll eh, għandna riżoluzzjoni reċenti fuq enerġija rinnovabbli li hemm bżonn ta' miri għal renovabli għal 2030 Għawnek hemm bżonn nirriflettu wkoll kif nis jistaw l-renovabli jorbtu ma' l-efficienza, kif nistgħu norbtu l-affarijiet ma' xulxin. U dan li qed inħejju bħalissa fil-Kommissjoni. Bdejna dan il-proċess u għal daqstant uh, produċejna din il-Green Paper u kellna anka riflessjoni preliminari minn mexxejja tal-pajiz li ġemali li għaddiet. U kol importanti li konna dibattitu informat fil-parlamenti tal-istati membri u anka mal-partiti tal-istati kolla fuq dil kwistjoni U nasab li wara l-laqa tal-konsil il li għaddiet, miex kwistjoni ta' għanni konna l-qafas, imma kif sejġ implementat li ma' miri, se nistabilixxu kif se ma' xorxin u anka il-livelli ta' ambizzjoni tagħna. Kif se nfasslu dan kollu? nistenna feedback utli minn partit interessati fil-konsultazzjonijiet din palissa tinħejju kol konferenza partit interessanti f'xar ta' ġunju u l-riżultat ħari ta' dan ikun ta' input importanti ħafna għall-evalwazzjoni tal-impatt li sessi sabiex inħejju għall-inizjattivi politiċi l-ħarta ta' sena. Kemtejn fuq l-ITS u l-avjazzjoni, l-għonet grazzi għal kooperazzjoni eccellenti fuq daw l-oqsma Kien importanti li konna adozzjoni malajr u hekk ġara xaġa li jenitna ħafna. Il-Parlament enfasizza il-proċess ta' of the Clock huwa hija soluzzjoni temporanja u hemm progress sabiex ikonna rezoluzzjoni iktar permanenti tal-kwistjoni. Il-kolleġislaturi qalu li żewġ miri speċifiċi hemm bżonn jinkisbu fermensika u l-net timetable realistika l-izvilup ta' miżuri bazati fuq is-suq li lin mill-Assembleja ta' Settembru tal-Ikaw u kol applikazzjoni ta' miżuri bazati fuq swieq lokali għall-avjazzjoni internazzjonali skont l-applikazzjoni ta' sistema globali. Il-ftajim fuq qafas għal miżuri bazati fuq suq għandhom jippermettu pajjiżi u reġuni illi jieħdu azzjoni effettiva immedjatament. Fl-istess ħin, nistennew l-imsebba tagħna anke l-industrija li jaqblu li sistema globali hija l-iktar soluzzjoni rilevanti. L-Assembleja kaw ir-riżultat tagħha għandhom jiġu valutati bħala pakkett u anke jistenna r-riżultati fi żmien qarib u fil-ġejjin u bekk il-Kummissjoni tkun tista' tirrifletti assembleja li waslet għal suċċess. Maħniex ma wasalniex, ma rbaħniex il-battalja għatem xogħol għadu għaddej, pero nista' ngħid min issa li dak li għamiltu intom dal-kumitat. Enna ħafna hemm delegazzjoni illi s-sezzur l-Istati Uniti dal-waqt u naħseb illi huwa importanti li huma jifmu illi l-Assemblea Leġislattiva tagħna għandhom opinjoni b'saħħithom fuq dan u dan ser jgħinna sabiex naslu għal konklużjonijiet ta' suċċess. Ngħaddi issa l-kwistjonijiet illi ġew adottati reċentement l-MFF pereżempju. Hawnhekk id-diskussjonijiet laħqu l-aħħar stadju. Il-kapit ta' stat issa laqgħu il-proposta Kommissjoni li suntomettu 20% tal-Baġit Ewropew għas-seba' snin li ġejjin għal spejjeż relatati mal-klima dan huwa punt kruċjali għall-Ewropa u da kontra it-tibdil fil-klima. Għalija mhux kwistjoni ta' flux, hija kwistjoni illi waslet għal bidla fil-ħsieb ukoll. Aħna niddependu fuq la forza Parlament Ewropew sabiex niżguraw li l-ambizzjoni ġenerali tkun riflessa miri ċari kif ukoll miżuri trasparenti fil-loqsma politiċi u programmi rilevanti kollha PAC, Horizon 2020, Politik Divizjoni, Connecting Europe, kif ukoll l-istrumenti esterni. Irridu niksbu suċċess ma kollha. Barra minnek tlet proposti legali importanti li palissa għaddejjin mill proċess ta' kodeċizjoni, il-ċermen ġa tkellem eh, fuqhom, għandna nilqaw il-bidu ta' trialogi fuq diversi proposti, hemm tliet kwistjonijiet politiċi li fuqhom jiddependi il-fuq ma nansibu approċ bilanċazza biex nil-qoftej l għal qari. Dawn huma super credits, vehicle test procedures u kox jiġrib miri ta' CO2 li 20 2020 wara l-2020. Il-Komissjoni se kompletata ma' Parlament Ewropew anke mal-Kunsill u għana fiduċjużi li huwa possibbli li noħorġu put kompromess aċċettabbli fix-xhur li ġejjin. Biofuels u għajlok dam kif tafu u ma' dossier kompless jina nemmen illi emżon insibu mod kif nizguraw illi l-biofuels nużaw ikunu sostenibli illi ma jproduċux eh, gassi perikolużi u li jkunu kompetitivi mill-lata space bżon inċentivaw l-iktar biofuels sostenibli u l-proposti li qed nagħmlu billi nirritaw l-ewwel eh, fuel tal-ewwel ġenerazzjoni u nintroduċu multiplikaturi jippruvaw jiksbu appuntu dak li nixtiequ. Il-koll intom familjari mal-fatti li anka fil-konsil din ħaġa e eh, komplikata, l-Komissjoni s-Komitat hemm sabiex tikseb riżultat konvinċenti. U aħna wkoll nitipendaw nek fuq l-appoġġ tagħkom, naħseb li dejn din hija kwistjoni importanti ħafna hija teknika hija diffiċli imma hija tassew importanti illi nirnexxu hawnhekk. Fuq l-efkas il-Komissjoni tilqa l-diskussjoni kostruttivi tal-Parlament fuq il-proposta tagħna. Din il-proposta għandha l-potenzjali li tnaqqas sal-2030 emissjonijiet ta' fluorinated gases b'żewġ terzi meta paragunat mal livelli preżenti l-ispejjeż minimi għall-industrija u s-soċjetà. Dan hija kontribuzzjoni ġusta mis-settur u hija konformi mar-roadmap għal livelli baxxa ta' karbonju. Jekk xinna din il-proposta tistimula wkoll innovazzjoni u xogħlijiet ekoloġiċi fl-Unjoni Ewropea barra minn hekk il proposta l-Unjoni Ewropea qed t tmexxi l-proċess li tnaqqas eh, gassi perikolużi, zid kredibilità fuq livell internazzjonali, b'mod partikolari brabta ma' sforzi ta' qabel sena 2020 fuq dan irġa nitkellem però hawnhekk għandna opportunità illi naqdu aktar pajjiżi mal-pożizzjoni tagħna u nasu għal aktar tnaqqis fil-missjonijiet. Il-Kummissjoni tkun taħdem qrib mal-Parlament u l kunsill sabiex ftehim l ewwel qarin jintlaħaq fil-ħarifa qabel il-laqa illi se jkollna. Fuq strateġija l-adattament fil-qosor ħafna nemnu li għandna bżonn nifokaw fuq politika li taffi il-problemi li għanna, hemm ukoll limitu fuq kemm nistgħu nkunu preskrittivi fuq livell Ewropew, fuq livell strateġija Ewropea, l-affarijiet li nimxu fuq livell nazzjonali, livell lokali, livell reġjonali, imma għandna naqsmu l-arfin tagħna għandna nieħdu ħsieb li jkollna li nigrida għal meta jkun hemm kwistjoni transkonfinali sabiex jistgħu jkunu problemi kostali, għandna ħafna problemi tal-pakket li jistaw jiġu per permezz tal-linji gwida u għadam mill-iktar affarijiet importanti jgħad di rikomandazzjoni b'saħħitha li l istat membri kollha sabiex jiksbu pjanta ta' dettament nazzjonali qabel l-2017. Illum ma' 15 stat membru li ġandhom pjanit nazzjonali. Fil-qosor fuq il-proposti li fadal għal din is-sena, Skont il-program ta' ħidma l-Kommissjoni għada impenjata li ssib soluzzjoni globali fuq uh, emissjonijiet eh, eh, marittimi u anka żviluppi fl-EMO jimluna bil-Kroaċ pal miżuri kollha regolatori dan ifisser li għanna bżon monitoraċ, rapportaġġ u verifikazzjoni ta' missjonijiet u għaqli li nkomplu bl-implementazzjoni t-sistemi pal dawn pal l-ewel pass f'approċċ pass pass għabżen naħu naqsu il-gassiet li kazaw l-mezzjoniet il-gassiet li kazaw il-fetzera mill-bastimenti. So il-proposta tilħaqkom qabel is-sajf. Kemtejn dwar il-negozjat internazzjonali nista najt ħafna fuq dan per sinżam fil-qosor mhux dan mhux importanti però forsi dan nerġgħu niddiskut toħ iktar tard dan l-istadju fejn qegħdin qabel l-fej 2015 għandna laqat formali diversi negozjati, manka laqat informali, dialogu ta' Kartagena, il-Major Economist Forum, il kanna laqa ministerjali u kol, diskussjoni informali, bilaterali, illi anka involvu reġuni ġifri l-affarijiet miexin il-qoddim, anka fin negozjati formali, kellna atmosfera pozittiva f'dawn il-laqat, u naħseb illi Waħda mill-affarijiet li qed naraw li jidher illi hemm kontribuzzjonijiet kostruttivi fuq kif nistaw nimxu l-qoddim meta niġu għal kif nindirizzaw l akun il jesistu. Għanna komunikazzjoni għal-2015, aħna nishtiqu input fuq din il-proposta tagħna, partners internazzjonali titkellmu fuq proċess, proċess fejn ikonna eh, approċ minn isfel għal fuq u mat mod kif nirrevedu dak li qed jagħmel kulħadd mill-perspettiva tiegħi f'dan l-istadju naħseb xorta li naħseb li waħda mill-kwistjonijiet prinċipali se fejn 15 se tkun li iva għandna bżonn ħafna attività minn isfel għal fuq bot imma pumpenji imma mbagħad xiġri meta jkollok l-inizjattivi u tista' tara illi hemm nuqqas hemm lakuna. Kif qed nindirizzaw din lakuna? X'inhi il-proċedura li nistgħu nadottaw? li ġib valur miżjut f'qafas internazzjonali waċar ċar illi din hija waħda mill-isfidi prinċipali li għandna qoddimna ma naħseb ukoll li ċittadini waħda mid-diskussjoni l importanti għaliex tittar titratta il-livell dejt ambizzjoni. Għal Kopta ta' Varsavja nażbu li waħda mill-iktar affarijiet se jiġu diskussi hija l-ambizzjoni ta' qabel 2020 kif nistgħu namlu kooperazzjoni speċifika f'inizjattiv internazzjonali semmejt eh, gasit HFC jistaw ikunu wkoll sussidi għal eh, fossil fuels, efficienza fl-enerġija, u t titkellmu dwar kooperazzjoni fuq eh, il-bini, hemm idea differenti jridu naraw x'istennew ċittadini minn Varsavja. Probabilment jistennew li jkun hemm riżultati aktar konkreti. Ħaġa li hemm żewġ kwistjonijiet li wkoll se jkunu importanti Eh, fil-kontest ta' COP Varsavia hija l-finanzjament bila ta' kommissjoni għadna li presidenza Litwana moċċar li huwa importanti ħafna illi l-Ewropa meta immorru Varsavia u l-Istati membri kollhom xi ta' kif jistaw joħorġu bil-finanzjament li hemm bżonn 2014, 2015, 2016 fitri lejn dak li kien hemm imwija tal-2020 dan ifisser ħafna aħbib bib tagħna fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw imma wkoll naħseb li tfisser ħafna għal stat tassib tal-konferenza naħseb il-koll ratifikat tal-protokoll tal-protokoll ta' Kyoto jom importanti wkoll qed naħdu bissejf fuq dan u xtaqt nagħlaq sur President b'osservazzjoni waħda hawnhekk jiena nemmen illi. Huwa importanti ħafna li meta l-Ewropa tmur Varsavja, ibqija tad-dinja tara li aħna wasanna dak nil xaqsan proċedura ta' ratifika. Għal daqstant għandu jkun hemm proposta mill-Kummissjoni. Naħseb illi aktar kemm ikun avanzati l-Istati Membri din id-diskussjoni tant aħjar. U xtaqt inqajjem kwistjoni waħda naħseb ikun żball jekk l-Ewropa nużaw il-proċess ta' ratifikar biex ikonna diskussjoniet interni fuq kwistjoniet oħrajn, pal per eżempju sim ta' piżijiet u nistax nużaw il-proċess sabiex nżidu mal-miri u xinu xin ġaqbilna fuqhom. Tajp ikonna di diskussjonijiet imma naħsibx li ratifikar huwa kontest xira għax dinja ħatkun tħass lejn l-Ewropa u tara l-Ewropa kif se tirratifika dak li wedet u naħseb li Iva naslu ma importanti li qiegħed dinja tara li għanet qed passi qabel naslu għal ta' Varsavja. Grazzi. Ja, vielen Dank. Grazzi. Grazzi ħafna lill-Kummissarju għal prezentazzjoni interessanti għatanna ħafna xogħol qoddimna qabel is-sajf tal-2014 Il-klima mhux se tistenna illi nispiċċaw il-proċess politiku tagħna da stant hemm bżonn nibdew niċċaqalqu. Kenna dialogu bej il-koordinatur nibdew Mr. Zaber. Grazzi President, grazzi l-Connie Hidegard għal-prezentazzjoni tagħha. Iva titkellim dwar backloading. Nar it-tnejn u għatmem skadenza u naħseb illi għal-grupp tana il-grupp tana ilu zmin li jrid joħroġ soluzzjoni sostenibbli u soluzzjoni dejjema. Aħna inna niġġieldu din il-ġlida kontra tibdil fil-klima. ta' niġu għal backloading għadna kemm xejn iktar lura ta' fuq il-pożizzjoni ta' x'inhi hemm kwestjonijiet u investimenti fl-Ewropa illi mhumiex isiru minħabba li dawk li suppost qed jinvestu ma jafux ser jiġri eżatt fl-Ewropa. Għal daqstan din hija ħaġa li tħassibna xi ftit meta nitkellmu mal-partit interessati meta niġu għal biofuels ukoll hemm ħafna ħaġa li jsir dan il-qasam imma jidher li ħadna pass lura issa. Madana kollu aħna lesti nilqu kompromess tistaw taraw l-emendi li resaq il-grupp tagħna li huma mmirati sabiex propju nilqu dan il-għan kif l-affarijiet se jizvolġu fil-komitat u maċari li dunaraw anka fil-plenarja se jiġri ma indipendentement mir riżultat aħari għan nkomplu naħdmu. u l-Kommissarju kienet ħalsej model dinji li koprit baħir, trasport blajru, pajzi oħrajn. U din għandha tkun soluzzjoni ġenerali. Issa, irridu nipprovaw namlu laqba użu tal-ħin li għatanna dispożizzjoni tagħna. Iktar is-lejn protokoll ta' Kyoto nafu x'ġara mek ma jkun hemm l-ebda punt li aħna fl-Ewropa ngħidu li din għal-mira ħarija għal miri tagħna ta' missjonijiet u ma nagħmlu xejn sabiex innaqsu l-emissjonijiet mill-industrija u ma maħarsux minn perspettiva ta' prezz tal-enerġija. Jiġifieri tajjeb forsi li naħdmu fuq soluzzjoni sostenibbli. U hawnhekk meta neġu għal kompetenza fl-Ewropa din hija ħaġa li hemm bżonn neżaminaw, però forse jkun aħjar jekk l-industrija ta' tikkas il-kompetittività u kol, ma' nix nisaw il-kompetittività u nasa it-snej sen f'mur xurxin ta' xek. Grazzi ta' sew. Issa naraw jek dak li għadek jemtejt u jisser ikun rifless fil-vot. Issa, għal-essendi Linda McKevin, grazzi President, grazzi Komissarju. Inti għandek l-appoġġ tal-membri tal-grupp soċjalista hawnhekk illum sabiex insibu soluzzjoni dwar il-backloading. U pass importanti mens li aħna rridu nieħdu u nittama illi il-kollegi l-aħħar darba ma appoġġawx il-backloading din id-darba jappoġġawha jekk aħna rridu mmorru f'dawn it-taħdidiet internazzjonali ser ikun tassew diffiċli li nattenduhom jekk li ties tagħna tispiċċa fix-xejn u għalhekk jekk qed naħsbu li nibgħatu xi delegazzjonijiet mill-Parlament nippjanaw bil-qudiem dak li ħajjiġri f'Pariġi ser jgħidu l-kollegi f'Pariġi jekk din ma tgħaddix. Irridu soluzzjonijiet fuq medda twila ta' żmien għall ties imma ma rridux nużaw di bħala skuża sabiex ma nitrattaw ċertu affarijiet issa, għaliex jekk ma nitrattawx l-affarijiet issa mhux ser ikolna ITS x'nirriformaw f'sitt xhur, 12 xahar. Nafu li dak li ġara hawnhekk kellu impatt fuq li ties tal-Awstralja pereżempju. Irridu nagħtu xi ftit ta' tama lil dawk ix-xettiċi eh, dwar il-klima bħalissa huma qegħdin jaħsbu illi tagħhom qed tgħaddi bħalissa. Imma ejjew kunu ċari inti li li tġilet il-bidla fil-klima, irridu nkunu ċari dwar dak li għedin niksbu fil-Parlament Ewropew bħala Unjoni Ewropea wkoll. Inti, kummissarju, għed illi eh, palissa u xifti diffiċli għaliex għandna lajluk, għandna dossiers diffiċli, għandna ċertu proposti wkoll li għadhom blokkati manna li xinkunu kontent il-bira fil-Financial Times rajt illi ċ-Ċiniżi issa qegħdin jippruvaw jinkludu miri ta' tnaqis l emissjonijiet tagħhom fil-pjan ta' ħames snin li jmiss. Huma fehmu li dak li qed jagħmlu bħalissa mhux huma qegħdin jaraw eh, li fil-pjan tal-2016-2020 jinkludu miri ta' tnaqis ta' karbonju ma nafx ta' fuxa xi ħaġa dwar dan ma fil-gazzetti. Issa jekk iċ-Ċiniżi qed jagħmlu hekk u l-Istati Uniti rajna li qegħdin jitkellmu aktar dwar l-enerġija jirdu indipendenza enerġetika jirdu jużaw l-enerġija li t-ġeddet, din għandna naraw bħala opportunità sabiex aħna U koll imur b'din tip ta' mentalità fit-taħdidiet internazzjonali xtaqt ngħid xi ħaġa dwar it-tarsens ukoll bħalissa ir-ramel tal-qatran dwar din il-kwistjoni kif qed timxi l-qudiem. Hemm diskussjoni kbira li bdiet dwar il-biomass fl-Unjoni Ewropea kellna l-problema blajlu kull li għamilna fi rigward tal-biokarburant, issa għanna diskussjoni dwar il-biomassa, naf li dan mux kompitu tijak, mux fidejk, imma il-Komissjoni kolla kemmi għet indirizza l-kwistjoni tal-biomassa. Hemm Bżon ta' xi kriteri sostenibli irridu naħar u l-injam fil-impjanti tal-enerġija u jek naħar u l-injam, bżon ta' xi kriteri ta' sostenibilita' ċertu naħat mill-industrija iva jriduhom dawn il-kriterji ta' sostenibilità għaliex huma ma jridux li jinvestu fi produzzjoni ta' biomassa sambat wara ħames snin jirrealizzaw illi dan kollu spiċċa fix-xejn, dan kollu qed jieqaf. Irridu ċarezza, ċarezza mill-aktar fis possibbli għaliex jekk le nistgħu eh, nirrepetu l-istess tip ta' problemi li kellna bil-biokarburant, grazzi. Grazzi, Linda Chris Davis. Grazzi, President, Kommissarju, nistaqsik forsi mistoqsija impossibbli eh, waħda li staqsew kemm il-darba jiena tkellimt konferenza fil-pawza tal-ikel dwar il-CCS u teknoloġiji ta' żvilupp u abda tal-karbonju. Jekk irridu nagħtu indikazzjoni l-industrija dwar l-investiment tal-għamlu prezz fuq il-karbonju dan intqal kemm il-darba bħalissa m'għandniex prezz effettiv tal-karbonju u bekk għandna bżonn ħtieġa tal-backloading u imbagħad riforma strutturali. Iżda inti taf ukoll kemm f'dan il-Parlament kif ukoll fil-Kunsill illi il-persuni huma mħasba dwar li jitilfu l-impjiegi tagħhom pressjoni żejda fuq l-industrija, il-prezzijiet tad-dawl li jola. U ovvjament l-Ewropa wkoll qed poġri nifisha fi żvantaġġ kummerċjali minħabba nuqqas ta' ftehim globali u mbagħad hemm is-suspett illi dak kollu li sajfetx fl-2015 mhux ser ikun biżejjed sabiex l-Unjoni Ewropea eh, tider illi hija f'sitwazzjoni l-ugwali ta' kompetizzjoni u bekk eh, il-backloading imwaħħal fil-konsil daqs kif nuwa mwaħħal hawnhekk. Kif ser tipprova tikkonvinċi l-min huwa dubjuż? Jiena rajt il-ġimgħa l-oħra li direttur ġenerali ta' Diġi Klim kien qed jitkellem sabiex l-allowances jitpoġġew fis-swieq sabiex niżviluppaw font ulterjuri għall-investiment fil-teknoloġiji b'level baxx ta' karbonju. Din hija xi linja ta' politika tagħhom jew inkella xi huma kastelli fl-arja. Jiena fil-każ għandi xi m'għandix infassal anke Karl Heinz naħseb għandu xi ħaġa nixi nkun naf jekk din il-ħaġa hux ġejja minn naħa ta' fuq. Chris Davis für die Fragen. Iva, grazzi. Chris Davis tal-mistoqsija tijak l-onorevoli ħassi. E grazzi, grazzi l-komissarju tal-li tinsa prezenti l-lum għana. l net. Mistoqsija xi ftit aktar mifruxa. Inti semmejt id-deċiżjonijiet mill-summit dan l-aħħar illi jilqgħu l-Green Paper tal-Kummissjoni u li jintolbu għal-miri għal-2030, iżda forsi mux aħjar illi namlu proposti leġizlativi diġa minn issa sal-aħar ta' din is-sena. is sena dwar l-2030 għaliex jekk ma nindirizzax din il-kwistjoni kollha l-affarijiet ħajjibqgħu xi ftit ċajpra għal medda twila ta' żmien u wieħed mill-messaġġi missu, suq mis-suq tal-karbonju kien illi il-kumpaniji iridu iċ-ċertezza, jeħtieġu iċ-ċertezza dwar il-miri tal-2030. U allura, apparti dan, apparti li nindirizzaw il-problemi strutturali aktar attwali fl-ITS. Imbagħad mistoqsija aktar konkreta inti semmejt ukoll il-miri ta' CO2 għal karozzi u l-vannijiet. Il-Parlament ippropona jew kella talab għal limiti għal l-2025 jiena nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni u ser tappoġġa din l-idea matul in-negozjati. Jiena naħseb illi ikun mod aktar effettiv, ħafna aktar effettiv jekk aħna nuru direzzjoni l-industrija tal-karozzi, tal-vetturi, flok noqogħdu nistennew għal proposta li jmiss ftit ta' snin. Imbagħad is-sitwazzjoni dwar l-emissjonijiet mit-trasport bil-baħar, x'inhi l-aħħar deċiżjoni għalet il-Komissjoni għanda toħroġ bi proposta fl-ewwel nofs ta' din is-sena u bekk jiena nixtieq ftit ta' tarif dwar fejn ninsabu, f'liema stadju ninsabu bħalissa. Imbagħad għandi punċ nagħmel mhux mistoqsija dwar dak li qed jiġri fikaw dwar l-avjazzjoni jiena nittama illi il-Kummissjoni ma taqtax qalba f'dir rigward dan l-approċċ Ewropew illi konna il- l-iskambju ta' missjonijiet illi joddu id-distanza kollha tat-titjiriet u ma ċedix għal proposta mill-Istati Uniti u xi oħrajn. Il-proposta eh, msejħa eh, il-proposta tal-approċċ bbażat fuq l-ispazju tal-ajru illi tkopri biss proporzjon żgħir tal-emissjonijiet tat-titjiriet internazzjonali, grazzi. Grazzi, onorevoli Hassi. Bek tkellmu l-koordinaturi kollha issa l-Kummissarju sabiex twieġeb. L-ewwel net. Walla ħar ħaġa, il-Kummissjoni mhix qed iċċedi fuq xejn fikaw. Iżda il-Kummissjoni tagħmel dak kollu illi aħna nistgħu, illi tista' u flimkien tagħmel dan flimkien l istati membri sabiex issib it-triq it-tajba tafu li mhux faċli li nsibu għallejati għawnek li nsibu kompromess edin namlu progress, edin naħdmu għatih sabiex niksbu l-aħjar rizultat, rizultat li għameħtieċ mill-assembleja ta' jikaw. Nishtiq nejt illi l-naħat l-oħra l mill-Europa illi huma wkoll irdu jkunu serji huma qalu li ma toġobhomx l-iskema reġjonali Ewropea kienu jippreferu skema globali. Iva ma din ma taqax mis-sema Eh, irridu wkoll jiċċaqalqu xi ftit fil-pożizzjonijiet tagħhom u jkunu lesti li jikkompromettu. Richard Zieber. Ma naħsibx u koll Linda McEvin, eh, ma naħsibx dwar il-backloading, dak li qed nisma' jarrieda illi nsibu kompromess jiena wkoll nixtieq inkun naf ser joħroġ mill-proċess intern tagħkom, kurjuża ħafna li nkun naf tkun ħaġa tajba immens naħseb illi fl-ewwel introduzzjoni jiena konċara aħna miftuħa immens, miftuħa l-idea ġodda li jista' jkun hemm. Linda McEvin talbet staqsi dwar iċ-Ċina, Iva, diġa f'dan il-pjan ta' ħames snin, iċ-Ċina għall ewwel darba daħlet xi tip ta' miri tal-klima imma il-ħaġa innovattiva hawnhekk hija illi skont dawn l-uffiċjali persuni ġerarkija għolja u xi riċerkaturi wkoll li qed jaħdmu dwar dan il-konsiderazzjoni il ġdida fil-Kumitat ta' Riformu tal-Iżvilupp irid ikun jekk trid tiġi irid stabbilit limitu fuq l-emissjonijiet u jekk għandhom xamlu front loading antiċipar tal-sena fejn huma jaħsbu li għandhom ikollhom il-qofol tal-emissjonijiet miċ Rridu naraw ser joħroġ minn dawn id-diskussjonijiet ma nistgħux imbassru bħalissa. Naf li anke l-persuni fiċ-Ċina stess ma jafux daqshekk affarijiet. Dawn huma l-kwistjonijiet reali, l-kwistjonijiet prinċipali għaċ-Ċina meta jkollhom il-qofol tal-emissjonijiet u jekk hemm bżonn ta' xi kep ta' xi limitu massimu. Nafu li issa qegħdin idaħlu l-iskambju ta' emissjonijiet, iċ-ċertifikati, bdew f'Xangaj, bdew ukoll fil-Belt Industrijali ta' Ching u se jkun hemm skemi aktar aktar tard din is-sena u l-mira hija li sal-2016 iridu li jkollhom ETS madwar il-pajjiż kollu. Jekk ser joħolqu dan il-limitu massimu wkoll affarijiet isiru xi ftit interessanti dwar l-evaluazzjoni ta' impatt illi kien hemm dan għandu jiġi finalizzat imbagħad għandna f'moħħna li nħorġu bi proposta fit-tieni nofs ta' din is-sena li Chris Davies. Id-diretturi ġenerali u koll eh, jistaw eh, jasbu ħaġa u jgħiduha ma din ma kienet ħaġa li waqt mis-sema din kienet ħaġa li semmiet fil-konsultazzjoni minn partijiet interessati differenti u maħarġu bidejat simili x'tinfakrek illi aħna din namlu din talba tal-NR e 300 sabiex il-skadenza għattini talba tkun l-ewel ġimma ta' Lulju u din tkun l-iskadenza għattini talba xin is-sitwazzjoni fil konsil dwar il-backloading jina ma naħsibx li nista' ngħidilkom xi ħaġa li intom għadkom ma tafux dwar dan, ovvjament. Dak li smajna mit-mexxija Ġermaniża kien interessanti u mill-konferenza pubblika internazzjonali wkoll il-kanċilliera ja favur il-backloading, l-alternattivi strutturali illi nindirizzaw is-suq tal-karbonju kollu kemm hu imma derbiċċar ukoll illi intqal illi ikun aħjar il dan isir wara l-elezzjonijiet fil-Ġermanja flok qabel elezzjonijiet. Minn dak illi naf, minn diskussjonijiet ma' gvernijiet differenti illi na kelli għanna maġġoranza ta' gvernijiet li appoġġaw il-backloading ovvjament. Imma il-koll nafu fejn jinsabu l-problemi u ma naħsibx li huwa fidejn il-presidenza irlandiża illi twieġeb ċertu mistoqsijiet meta dwar meta huma jridu xi vot formali fil-Kunsill huwa fidejhom illi jiddeċidu. L-Onorevoli Ħassi, proposti leġislattivi dwar l-2030, meta diskutejna l-2030 u l-Green Paper fil-Kummissjoni, ma ddeċidejniex eżattament dwar id-deċidejna illi il-pass li jmiskallu jkun qabel l ħar ta' din is-sena imma dwar proposta leġislattiva jew xi ħaġa oħra ma ddeċidejniex. Ma kienx hemm deċiżjoni, iżda kemm ħaġa interessanti, il kapietta stati, il-ġimgħa l-oħra qalu li huma ma jridux sempliċement proposta jew paper ġdida imma jridu proposti konkreti naf il-kollegi fil-kommissjoni il-koll ħerqana illi jiksbu riżultati dwar dan. Imbagħad semmejt l-2025 u l-vetturi il-karozzi, il-Komissjoni għandha l-istess ħassib tal-Parlament li huwa kruċali l-industrija għandna xefaq ta' pjanar li inti semmejt. U kol review bikri u aħjar meta mqabbel ma', ma li tiġi wara. Bek aħna ipproponejna reviżjoni bikrija jina d il-Kunsil tal-Kompetittività u jider biċċar il-jem gvernijiet illi huma favur ir-reviżjoni li tiġi wara jiena ma nafx min gawdi jekk dan isir il-manifattur jaħseb qed jaħdem f'ċiklu ta' produzzjoni tal-inqas seba' snin niġifieri dak li isir fil-laboratorju bħalissa u probabli jider fil-reġim ta' wara s-sena 2020 u għalek aktar ma nibdew qabel aktar aħjar. Dak kollox naħseb. Und uh, ich lese einmal vor. Tajja pujus naddu għattini rawn ta' mistoqsijiet. Peter Lizer, Lenerveri Aiko, Tlanerveri Sonic, Tlanerveri Hubner, Krista Klaas. Imbad Dan Jorgensen kolla fuq il-lista jekk insejt lil xi ħadd. li għaliex issa il-lista hija magħluqa Peter Lizer, kjożbok. Grazzi, President, nirringrazzja lill-Kummissarju wkoll. Nishtiq nibda bl-aħħar suġġett li inti semmejt il-CO2 għal vetturi. L-miri ta' sena 2025. Inti tkellem ċifti dwar dan u importanti għalina li niksbu maġġoranza mifrusa fil-komitat sabiex ikonna l-miri għas sena 2025. Il-rapporter tagħna bħalissa qed jinnegozja mal-Kunsill u qed jintqal illi il-Kummissjoni ser toħroġ bi proposta xorta waħda. Bekk, mhux suppost li jkun hemm problema bil-leġislazzjoni imma jiena rajt illi meta jkonna iva illi tasal qabel illa eżatt qabel laqa spiss din li iva ma tgħaddix. U bekk xi bnadi rridu naqblu dwar l-affarijiet Irridu naqblu dwar dawn l-affarijiet u il-mira tal-sena 2025 ma tantx tidher il-bot bħalissa fl-Istati Uniti kien hemm azzjoni leġislattiva li ttieħdet dwar dan diġà. Iċ-ċiklu ta' testijiet huwa dibattitu importanti u fl-interess tal-konsumaturi il-konsumaturi ser jintlaqtu mod negattiv u anke fl-interess ta' l-ambientalisti hemm distak bejn l-użu reali u l-użi illi jingħataw bħala l-valuri standard hemm ħafna tricks li jiġu użati f'dawn eh, iċ-ċikli u nittamel rapporter jikseb l-appoġġ sabiex ikonna reviżjonijiet internazzjonali mill-aktar fis possibbli. Din hija kwistjoni importanti għal persuni u anke għall ambjent Dwar stop the clock jina naqbel mal-president illi din litra li waslet fid-dominju pubbliku hija provokattiva irridu noqogħdu attenti ħafna, irridu niżguraw illi aħna ma nitilqu xalon itri hawnhekk għaliex jekk naraw li l-industrija li qed tikteb li ċ-Ċina mbagħad iddur li il-Kummissjoni il-Parlament u jaraw li huma qed jagħmlu dak li trid l-industrija qabel elezzjonijiet irdu ngħidu li aħna qed ninnegozjaw hawnhekk u jekk ma jkunx hemm riżultati jistop dik lok jgħod biss għal sena. Grazzi. Kellem li miss. Honorable Ajnen. Jena naqbel il-protezzjoni tal-klima fi żmien ta' kriżi hija diffiċli, hemm ħafna pressjoni kontra aktar protezzjoni tal-klima u dan ma jagħmilx sens għaliex fl-Ewropa jista' jkun din tista' tkun opportunità għall investiment fis-setturi kollha jiena f'dan l-aħħar summit rajt dan l-attakk fuq l-enerġija li tiġġedded u dan ħassibni. Attakk kbir fuq l-enerġija li tiġġedded ukoll il-kwistjoni li tiswa flus ma tagħmel sens ma twassal għal imkien irridu noqdu b'sebajnejn dwar l-enerġija li tiġġedded għaliex hemm biljuni ta' euro f'investimenti. U xi drabi l-persuni ma jkunux daqshekk ċerti dwar il iskambju ta' missjonijiet jiena smajt li bit-tieni approċ aħna ser jinexxinna naddum u jekk għal darboħra l-affarijiet ma jgħaddux irridu nġelu l-kollegi jikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom. L-industrija m'għandix problema u qed tistaqsi x'tip ta' ġejjieni ser ikonna u x'għamla ser ikollha li ties wara l-2020 fir-rigward tal-bidli strutturali kif ser ikunu l-affarijiet. Għedin naraw l-affarijiet mhux abbinati sew hawnhekk fir-rigward tal-estensjoni tal-enerġija li t u l efficienza tal-enerġija jekk mhux għajkuna bizzej ċertifikazzjoni imħabta hemm li hemm wisq provista, provista eċessiva. Kif qalet l li ħassi jiena nixtieq inkun naf xi ħaġa aktar dwar l-annijiet tal-2030 qabel l-elezzjonijiet Ewropej jekk nistgħu nistabluhom daw ikun aħjar għad-dibattitu tagħna matul l-elezzjonijiet Ewropej u kif jgħid is-Sur Rottinger l-2020 hija wara l-bib. Għall-investituri l-kbar. 2020 dal-waqt maħna. Ser kunem hemm tliet għanijiet jew nisbu maġġoranza fi Strasburgu u nżidu l-mira tal-effiċenza. Irridu ndaħlu dan il-punt. Dwar il-vetturi. Jina kont fil-summit eh, tal-vetturi f'Berlin il-biraħ ħajkun hemm miljuni ta' karozzi elettriċi sal-2020. Kif nistgħu nikkalkulaw l-affarijiet? Iridu metodu ġdid. Kif ser inkejlu l-emissjonijiet mill-karozzi li jaħdmu bl-elettriku? Għaliex huwa diffiċli nkejlu l-emissjonijiet, għaliex l-emissjonijiet ma joħorġux mill-karozza. Imma narawhom fi stadju aktar bikri f'dik li hija dak li huwa ċiklu tal-enerġija. Surbas, Eichhout, grazzi, komissarju, tal-introduzzjoni tijak. Mux ser ndum ħafna fuq il-backloading tal-ITS għalix argumenti nafuhom sew u issa nisabu ħerqana illi naslu għal kompromessi. Jien nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Zeber tal-li għal bitċar illi huwa lest illi jafas dwar dan il-kompromessi jaħdem sabiex insibu dan il-kompromessi għaliex nexxina niksbu xi ħaġa meta qabel ma dak li rajna xaru nofsilu. Kummissarju xtieq ngħidlek xi ħaġa oħra. Kwistjonijiet L-ewwel nett inti ma weġibċ il-mistoqsija tal-Linda dwar il-biomassa, kriterji ta' sostenibilità għal biomassa. Nafu li diġi enerġija qed imexxi hawnhekk, imma jekk mhux qed nikkunsidraw il-karbonju fil-biomassa f'dawn il-kriterji ta' sostenibilità nafu li din ġiet posposta għal wara s-sajf għal dar boħra biċ-ċar li neħtiġuhom neħtiġuhom. Biċċar imma l-Kummissjoni qed tkompli tkaxkar saqajja u huwa kompitu tiegħek illi intom tafsu fuq diġi enerġija u jiena ser inseraħ fuq li ser tagħmel. Inti wkoll Kummissarju qed eh, taħdem fuq kwistjonijiet interessanti flimkien mal-Kummissarju Tajjani huwa f'Ġunju ser joħroġ pjantazzjoni tal-azzar. Jiena qed nistenna illi f'dan il-pjantazzjoni għall-azzar huwa ser semmi l-fat illi l-industrija kollha tal-azzar kizbu l-allowances tagħhom bxejn. l metal ma ħalset xejn għall-allowances sissa u jien qed tagħmel fil-pjantazzjoni għall-azzar din il-ħaġa tinnat bitċar u u ma noqdux nejdu li l-ITS qed jeqret lill-industrija tal-azzar. jek naraw il ġejjini tal-azzar, il-problema ta' produzzjoni eċċessiva fis-settur tal-azzar hija marbuta mal-fatt li m'hemmx settur m'hemmx ofol ta' settur palissa imma l-unika ofol li ser ikonna ser jiġi mill-enerġija ġejja mill riħ huma għandhom bżonn il-prezz tal-karbonju għandhom bżon ta' miri, għalix inkella ser jintlaqtu ħażin. Jiena nistenna illi dawn il-problemi u kol jiġu indirizzati u mhux biss niqogħdu nitkellmu dwar problema fis-settur tal-azzar. Illi zgurek jiġri jek tħallu kollox fidej sur tajani kif tafu. Faħanet, kummissarju, qed nistenna xazzjoni minn DG Climate u kol minn DG Kompetizzjoni fir-Renju Unit issa qegħdin jaħdmu mal idf dwar il-prezz ta' għal-40 sena għan nuklear kulħadd qed jitkellem dwar il-prezz ta' l-erġel tiġġedet imma fl-istess waqt issa l-Gvern ta' Renju Unit flimkien mal-IDF qed jiddiskuti garanzija ta' prezz ta' 40 sena għan nuklear jekk tant aħna kwetati dwar il-prezzijiet tal-enerġija din iktar ħaġa stupida li qed issir u jiena qed nassumi illi diġi kompetizzjoni ħat indirizza din il-kwistjoni mill-aktar fis possibbli imma jiena żgur illi jinti ser tafas fuq il-kollega tiegħek illi tiżgura illi dawn l-affarijiet bla sens fir-Renju Unit ma jsirux. L-Onorevoli Sonic. Komisarze, w sprawie backloadingu, bo mam wrażenie... Grazzi, komissarju, signora komissarju, dwar il-backloading, naħseb li qed ngħixu f'żewġ realtajiet politiċi separati, differenti, korreġin jek et nizbalja imma f'April il-Parlament minna li li għal le għal backloading matul sessjoni plenarja u issa edin naraw il-backloading li raġat maħna b'mod pjuttost militari u ma taħsibx li din hija xi ħaġa illi toffendih lill-Parlament Ewropew għaliex forsi ma naqblux u inti dan il-fatt taċċettaħ. Imma jiskom ser tibqgħu tinsistu sakemm tgħaddi tagħkom. Iva, din ma għaddiċ fl ħar tal-ewwel qari, ma kienx hemm maġġoranza. Kellem għal miss. Grazzi tassew, jiena ser inkompli fejħalla il-kellim preċedenti. Komissarju, għaliex marti rajtux il-proposta ta'kom? Il-provista naqset u l-ammonti addizzjonali mhux ser isalvaw il-backloading m'għandniex aktar informazzjoni dwar l-ETS u inti qed ftitilu illi jekk il-backloading ma jirnexxix ser tiġi offruta aktar informazzjoni strutturali ma rċevejniex informazzjoni bħal din għaliex il-Parlament qal li mhux ser joħloq aktar interventi fissu imma sa minn qed jgħid li l-backloading għandu jiġi użat sabiex inħarsu l-ambjent. F'April meta aħna iltqajna inti kont qed illi tnaqqis fl-emissjonijiet ta' CO2 b'20% fl-Ewropa kien ser jiġri dan it-tnaqqis kien ser jitwetta sal-2018. Ġara xi ħaġa minn dak iż-żmien l l-aħħar xarejn tista' tejdinna ġara għaliex riċerka tgħidilna li aħna musser nżommu inżommu ma' din il-mira. Musser inkunu nistgħu inżommu ma' din il-mira għaliex din l-informazzjoni irridu ngħadduha rridu nbiħuha lill-votanti tagħna. Deċiżjoni fil-Parlament kienet ċara. Aħna edna il-backloading kien ser wasal għal wis intervent fis-suq. Issa x'ser tgħidilna, x'ser tagħmel jekk nindunaw illi il-Parlament jaġġa jirrifjuta din is-soluzzjoni għattini darba tarġaw tinsistu għattilet darba jew għandkom xie proposta aktar specifika sen 2020. Grazzi, l onra fil-klas. Kommissarin, das was Jolanda Hiebner über das Backloading gesagt hat, das Grazzi ħafna jifahna naħsbu li fil-fatt aħna din nitkellmu fuq id-direttiva wkoll u aħna rridu naraw li mhux biss l-anijiet aħna nbidlu issa anke l mizuri u ċ-ċittadini tagħna qegħdin jistennew dan minna u aħna rridu namluħ bil reqqa tan. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-biofuels, intom qed li dawn il-biofuels qed inti sur New Commissaire għandhom ikunu sostenibbli naqbel miegħek perfettament. Jena naħseb li wkoll dan għandu jiġi mill-pajjiżi terzi u naħseb li fil-fatt aħna rridu nagħmlu referenza għal l-ekonomija agrarja wkoll. U apparti minn hekk jiena naħseb ukoll li aħna għandna opinjoni differenti, però il motta kif qed tiddiskutu dan il-punt qed iwassal għal vera ftit appoġġ minħabba illi m'hemmx innovazzjoni hija wisq politika u jekk aħna nistabilixxu dawn il- dawn id-dati fil-fatt aħna nistgħu naraw illi fil-Ġermanja hemm l-aħjar innovazzjoni tal-biogas. U jiena nixtieq ukoll eh, illi inkun ċara fuq din is-sitwazzjoni. U naħseb ukoll li aħna llum għandna l-opportunità illi ta' kull sena aħna nikkalkulaw l-emissjonijiet u ukoll naraw kif aħna għanna nużaw l-art blaħjar mod. Jina nittama li jinti tkun tista' tiddiskuti dan il-punt magħna. Grazzi ħafna Sessur Jorgensen. Grazzi ħafna anka lilek, Sina Kummissarju. Aħna meta niddiskutu l-backloading naħseb li waħda mill-iktar affarijiet importanti fi situazzjoni li nsabu fija palissa hija li din da teddet eh, il-situazzjoni tagħna u d-dera tagħna fajnin eh, l-imsiba tal-internazzjonali ġifieri aħna rridu naraw li jekk rridu nimponu xi ħaġa fuq ħaddieħor rridu nagħmlu xi ħaġa aħna fl-Ewropa, ġifieri forsi tista' tgħidilna x'kienu reazzjonijiet minħa tal-bqija tal imsiba tal-internazzjonali u xi ħasbuma li ħajġi fl-Ewropa. Apparti minn hekk inti semmejt ukoll l-istrateġija li aħna għanna jkollna bħala Unjoni Ewropea qabel ma niltaqgħu f'Pariġi s-sena d-dieħla u anke issa f'Varsavja naħseb li ħafna jaqblu miegħek. Din xi ħaġa li aħna ngħidu ta' kull sena u l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda titkellem vuċi waħda. Allura kont qed naħseb jekk forsi aħna nistgħux nadottaw strateġija oħra Hemm soluzzjoni waħda li hija pjuttost ċara, ġifieri nimpoġġu iktar pressjon fuq il-Kunsell nippruvaw nieħdu deċiżjonijiet permezz tal-votazzjoni. Għalfejn il-pajjiżi kollha jridu jiftehmu fuq kollox, aħna ma nagħmluwiex din fuq fuq kull kwistjoni politika, ġieli konna situazzjoni fej kunna pajjiż illi waqaf l-Unjoni Ewropea milli tavvanza fuq kwistjoni partikolari, naħseb illi din issa hija xi ħaġa parti mill-istorja u x'taħseb inti jekk eh, fuq fu din dan il-punt lantana illi it-tisħin tal-pjaneta ma jitlax għal iktar minn żewġ eh, gradi Celsius. Jina naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux biss fuq l-emissjonijiet, istanka fuq il-fatt li rridu nebitaw li l-klima tinbidel iktar. Jina naħseb li l-kalkoli tagħna qegħdin eh, nibbażaw fuq id-dati tal- panel tal-klima, issa saħna wasanna fuq 400 ppm u għet jgħidu illi eh, jista' jkun hemm traġedji li jiġru jekk aħna nilħu 450 ppm. Jiena naħseb iżda li jekk ma nibdlux b'mod fundamentali il-mod tagħna ta' kif naħdmu, żgur li ma nix ċans li nżommu tisħin inqas minn 2 gradi. Grazzi ħafna smajna il-kelima kollha. min seta kien jaħseb li fil-fat fuq din il-backloading li miex taqsek twila bħala dispozizjoni kienet se tqabadna taqsek kuġeħ ta' ras. Jiena kif tilkom il-punta il, backloading il, il, il, il, il, maġġoranza l-qal fil-plenarja, ġifiri aħna qed nerġgħu nsibu ruħna fil-proċedura tal-ewwel qari u qed nerġgħu nagħmlu proċedura tal-ewwel qari għat-tieni darba u aħna nittamaw li nkunu nistgħu nkunu kostruttivi l-kol kemm aħna. Għadda barra għanna nirriflettu sewa fuq dan, għalibek għanna nkunu nistaw nilqu kompromess. Jina nittama illi dan ħajkun perjodu produttiv u aħna fil-fatt ħanibdew il-proċess ta' trasformazzjoni kbira. U naħseb illi dan il-pjantazzjoni tal-azzar li qed nistennew minn tal-Kummissjoni aħna nafu illi Dal-waqt tantu jaslilna waħna jina ġej mill-Stat Membru tal-Juwa Ġermanja u nafu illi l-azzar hija waħda mill-industriji iktar importanti u din raġuni Nafu illi din industrija li bdib xi erba' ħaddiema jew ħamsa fis-snin 80 u issa għan iktar minn 10,000 ħaddiem. Dan huwa eżempju tar-riżultati eh, pożittivi tar-riforma strutturali tal-industrija illi aħna kellna fis-snin 80 l-industrija għanna bżonna fl-Europa, l-Europa tista t-garantix prosperità fl-Ewropa u jina naħseb illi kemm fit-tajab u fil-ħażin aħna rridu naraw illi aħna nkunu nistgħu verament nibdlu l-affarijiet jekk ikun hemm bżonn minħabba li l-prosperità huwa verament importanti hija kelma li nsemmuha ħafna f'dan l-aħħar fil-vokabularju tagħna. Issa nisimgħu t-tweġiba tal kummissarju sabiex tagħtina sqarrija ta' konklużjoni tagħha. Grazzina nasseb nasib li Lisa fil-fat diġa tella, jina diġa kommentajt fuq l-affarijiet tal-karozzi, iżda fuq il-inizjativa Stop the Clock, nasseb li importanti li aħna ikonna messaċ ċar ħafna, issa li surlajn jena xinejlu li din ix-xewqa li aħna ikonna l-anijiet ta' sena 2030 li dawn ikunu proposti qabel elezzjoni parlamentari is-sena d-dieħla jiena naħseb li mod kif qiegħda ninterpreta il-konklużjonijiet tal li għaddit dinja xaħġa ċara aħna edna li rridu nerġgħu nkomplu mmorru lura din kwistjoni f'Marzu tas-sena 2014 ġifiri għandna timetable pjuttost ċara u hekk m'għandniex noqogħdu nitqu bina nfusna dawk li fil-fatt jaħsbu li aħna għandna navanzaw kemm jista' jkun aħna nafu li s-settur tal-enerġija jista' koll anzi għandu jkun jaf eżattament fejn sejjer. Aħna naħsbu li fil-fatt ħadna pass importanti il-ġimgħa li għadditu issa rridu nieqfu niddiskutu jekk aħna għanni x'naġlu d-definizzjoni tal-anijiet għas-sena 2030. Aħna nafu li f'dawn għaxar xhur li ġejjin l-istati membri ħajġu jiddiskutu dan kollu, għet jisir ħafna xol minnaħat tal-Komissjoni u koll. Inti semmejtu koll alternativi strutturali li aħna għanna marbutin ma' talanijiet tas ta' sena 2030. U għacċar li meta aħna kena dan kollu, aħna edna illi aħna kanna bżon ta'ktar backloading meta kuna din niddiskutu l-alternativi. U dan kollu ġifiri kien post-post raġunijiet li aħna nafuhom u relevanti jekk joġob li xew le, iżda diskussjoni fuq dawn l-alternativi strutturali. Ħadd tingħaqad b'xi mod ma' diskussjoni li aħna jkollna fuq l-annijiet tas-sena 2030 u l-istati membri jridu jistabilxu opinjoni tagħhom fuq is-sistema ta' prezzijiet u l-annijiet li huma jixtiequ għal-ġejjini tagħna fl-Ewropa. Jiena naħseb li fil-fatt hemm ħaġa waħda illi nixtieq nieħu nota tagħha jiena semmejt fil-bidunet li aħna kanna dawn ir rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajis għal kulħet minn dawn is-27 stat membru u hemm kol komunikazzjoni eh, li mhix daqshekk tajba jekk pereżempju aħna din ngħidu per eżempju li kif tista' timmaġna aħna iħin kollu nitkellmu fuq l-opportunitajiet ta' xogħol u kif nistgħu nżiduhom dal-opportunitajiet huwa ovvju illi dan fil-kontest tal-ekonomija ħadra li tirrispetta l-ambjent aħna ma rnexxinniex naslu fuq livell daqshekk tajjeb, nafu li l-istati membri jridu jagħmlu daqsxejn iktar fuq l efficienzi tal-enerġija, però jiena nishtiq illi eh, nejdurkom sabiex tħarsu lej paġna 15 u 16 maħabba li aħna edin nħedġu l-istati membri li jifmu li memx kontradizzjoni bej il fat li aħna edin nipruvaw namlu mfasslu eh, politika intelligenti fis-sess ħin indirizzaw il-problemi li aħna għandna bil-ħolqin ta' opportunitajiet ta' xogħol u oħrajn. Jiena nista' ngħid ukoll li fil-fatt għandna din id-diskussjoni għaddejja u nixtieq ngħid ukoll li aħna rridu naraw kif aħna nistgħu nilħu il-massimu f'dan kollu. Anke aħna nafu li l-biomassa fil-fatt wassalna għal livell zero fil-ITS u aħna kif ħan naqdu dan kollu mal-kriterji tal-biomassa. Jena naħseb li fil-fat dan jaqbel ma dak li aħna tiġa qed nagħmlu fuq dak li għandu x'jasam biomassa aħna rridu illi jkollna suċċess u naħseb illi hija xi ħaġa tadwija ħafna li meta aħna jkollna leġiżlazzjoni u metodoloġija dejjem rridu nadattaw u nibdlu iżda dak huwa dak li rridu nagħmlu aħna meta jkollna tarif ġdid. U jien issa niskurakom u eh, aħna fil-fatt din eh, u koll immexxu diskussjonijiet fuq dan. U fuq dak illi intom, xiftit minn dawl l-industri li jużaw ħafna enerġija u elettriku aħna nafu li minħabba l-eżerċizzi tal-benchmarking, aħna nafu li ċertu setturi ma kellhom iktar allowances milli ħasbu. U aħna nafu wkoll li il-problema ewlenija għal-settur tal-azzar aħna nafu li dinja xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-politika tal-klima mhumiex xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-kapaċità żejda. U aħna nafu li hemm ċertu fatturi wkoll li jistgħu jurjuna illi l-esportazzjoni tal-azzar kienu ħajkunu aħjar fil-fatt u naħseb illi meta aħna din niddiskutu dawn din il-politika maħniex biss aħna rridu naqsu l-ispejjeż u aħna nafu l-imħasbin b'dak li jiġi fl-Istati Uniti. Iżda importanti li aħna niddiskutu dan kollu, niddiskutu dan kollu għabbażi tal-fatti. U aħna qegħdin ngħidu wkoll illi huwa importanti illi l-oħrajn ukoll jagħmlu sforz mhux aħna biss U anke dak li għandu xaqsam servizzi ta' kompetizzjoni, revizjoni ta' linji gwida tal-state aid tal-ajna statali, aħna fil-fatt involuti ħafna f'dan kollu mhux biss fl-analiżi tar-riżultati ta' da, iżda rridu naraw eżattament kif ħanamlu progress. Issa parti minn hekk nafu li Sinjura Hübner qalet saqsitni għalfejn maħna ma nirtirawx il-proposta mela l-ewwel net. Nista' ngħidilkom mill-Parlament wieħed mill-istituzzjonijiet illi jridu joħorġu b'opinjoni fuq dak li aħna din nipproponu. Waħna għadna ma smajniex xixtiqu l-Kunsil, din waħda mir-raġunijiet u apparti minn hekk. Aħna qegħdin naraw illi fil-fatt smajna min-naħa tal-President li hemm dan il-vot li kunna li neħu għadin mill-plenarja ġifri ma nafux jekk u ħanerġaw nibatu għallura l-Komitat tal-Ambjent u jekk fil-fat din il-proposta reġet martura fidejn il-Komitat tal-Ambjent jekk terġa tiġri din zgur li mx ħanara problema jiena li nirtira din il-proposta pero ħna din nipruvaw dak li nistaw namlu dak li nistaw ħalli bekk il-politika tagħna tkun adottata li nipproponu. Jien diġà qed xi ħaġa wkoll dwar dawn ix-xogħlijiet li huma rispett tal-ambjent il-Sinjura Klas ukoll tkellmet fuq il-kriterji tas-sostenibilità u aħna nafu illi il-kriterji tas-sostenibilità japplikaw mod dirett tal-importazzjoni. Ġifri ma nix hawnhekk kompetizzjoni bejn il-kumpaniji Ewropej u oħrajn. U aħna għandna wkoll studju li qed jgħid l direttiva tgħid li għabbażi tal- li xjenza li hija disponibbli aħna nafu li din hija xi ħaġa illi aħna nixtiequ nagħmlu. Aħna qegħdin naraw li m'hemmx żvantaġġi wkoll li qegħdin isofru mħabba fihom bil-industrija Ewropea issa ħaġaħra li nixtieq ngħid forsi nistgħu iġab id-Daniża l-kollega s saqsitni dil-mistoqsija. Jiena naf illi huma qegħdin jippruvaw jaraw u jistennew aħna x'ħan għamlu u naħseb li fil-fatt kien hemm min qiegħed jirreferi d-dibattitu tal kalifornia u oħrajn. U dawk kollha li qegħdin jikkonsidraw li fil-fatt ikollhom dawn l-iskemi tal-ETS eh, e u huma din jissegwu b'attenzjoni kbira dak li qed nagħmlu aħna. U kien hemm ukoll deċiżjonijiet li rridu jittieħdu anke bil-votazzjoni u mhijiex fidejn il-Kummissjoni illi tieħu dawn id-deċiżjonijiet fil-Kunsill naħseb illi aħna għandna nindirizzaw din il-problema l ħaddieħor u x'ngħidu fuq żewġ gradi Celsius jekk tippermettini nispiċċa fuq dan il-punt Mattias. Kien hemm prezentazzjoni il-ġimgħa li għaddiet ħadda xie xjentist illi għal illi isa ġalet lin-nies e, taħseb għara faddina ħafna ħin mhux daqshekk serja l-biċċa tax-xogħol jiena attendejt konferenza xjentifika f'Berlin fejn professur Schellenhuber fil-fatt um, kien mistoqsi mistoqsija. Iġifiri, għalulu, aħna issa nistaw nirilassaw daqxejn. U għal illi ħaġa stramba meta il-bnidem tgħidlu forsi tista' tistrih issa ma tinkwitax daqshekk din eh, il-bridem l-ewwel hekk, iżda u qal biċċar u spjega eżattament x'inhija din l-informazzjoni ġdida li aħna rċivejna. U qal din hija dwar il-kapaċità li aħna nassorbu s co fil-baħar, però din hija sinjal dan huwa sinjal ta' kriżi. Pero naturalment aħna nafu li jista' jkun hemm iktar CO2 li jkunu assorbitu dan il-mod u dan jista' jfisser illi fil-fatt aħna jista' jkollna l-opportunità illi eh, ma nżidux il-temperatura it-tissin tal-pjaneta biktar minn żewġ gradi, ġifri din xi ħaġa li hija possibbli u jekk inti għad tsaqsini kif jiena qed inwieġeb għal din il-kwistjoni, tinsewx illi għaddew biss tliet snin u nofs minn mindu il-mexxejja madwar id-dinja iddeċidew illi huma ma jridux illi temperatura tad-dinja globali ħat iżdied biktar minn żewġ gradi, naħseb illi kienet l-ewwel darba illi l-mexxejja dinjin iddeċidew fuq xi ħaġa bħal din għandu x'taqsam mal-klima u xejn ma biddel is-serjetà ta' deċiżjoni li tittieħed u anke meta niddiskutu dawn l-affarijiet aħna nafu li kien hemm jgħid li forsi jridu nibdlu wkoll l-anijiet u hemm jgħid li forsi dawn iż-żewġ gradi Celsius mhumiex daqshekk importanti, però anke fil-każ tal-politika ekonomika dejjem ikollna ċertu għanijiet. U d għanijiet rridu noħduhom bis-serjetà speċjalment jekk aħna stabilxejnhom dan l-aħħar jekk intom għadkom għal ħaqtuhomx jew għadkom lura ħafna għandkom tagħmlu iktar. Ġifieri mbanda għandna l latar Internazzjonali jekk intom tħarsu lejn analiżi tal-sitwazzjoni ekonomika fl-Ewropa llum tistgħu sibu ħafna raġunijiet li jistgħu jikkonvinċukom għal fat li minkejja illi eh, kulħadd jgħat jipprova jagħmel xi ħaġa. Huwa fl-interess tal-Ewropa illi aħna nkunu iktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija li nkunu inqas dipendenti mill-użu tal-fuels fossili u naħseb li tkun xi ħaġa negattiva ħafna jekk aħna ma nagħmlux hekk minħabba li żgur mhux ħanilqu l-għanijiet tagħna. Grazzi ħafna lil Connie Hildegard, il-Kummissarju responsabbli għal-klima. Grazzi ħafna wkoll tax-xogħol kolli li inti għamilt tal-li provajt tipproponi wkoll soluzzjonijiet. U mhux dejjem toqgħod isek tinħabu wara subajk fuq ċertu suġġetti sta' dejjem inti kont diretta U jiena naħseb illi anka f'dan li għandu xaqsan politika tal-klima nistgħu ngħidu illi rrida meda iżda il-bnidem huwa dajjef, il-ġisem huwa dajjef. Iżda rridu naraw illi namlu daqsxejn sforz aħna ħalli bekk naraw illi aħna bħala parlament nkun nistaw namlu kontribut tagħna jiena nittama li aħna l-koll ħankunu ambizjużi kemm jista' jkunu aħna nasbu li fi kriżi ekonomika mhux dejjem huwa faċli li aħna noħorġu b'soluzzjonijiet però dan huwa suġġett importanti ħafna. Uridu rridu naraw illi aħna jekk ħanżidu il-veloċità b'dan il-mod, din tista' tkun daqsxejn ta' problema, ġifieri grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom tal li għamiltu u jiena prova nara illi il-proposta tal-backloading ħatkun ħatgħaddi b'xi mod ħajkollha suċċess anke jekk dan jgħaddi fit-tieni qari. Ġifieri għal darba oħra, grazzi ħafna lill-Kummissarju.